Ladies and gentlemen, Signori, dear friends, uh, Aziz Habib, Vice President Skakakis u jena ser nibdow is-sessjoni li mis tal-laqa tagħna fil-Parlament Ewropew ser nispiega mill ġdid kif ser naħdmu. Għanna diskorsi ta' żewġ minuti minn kull kellim, iżda għanna diskors ta' introduzzjoni mill-Kummissarju Oli Ren. Oli Ren merħba fil-Parlament Ewropew mill-ġdid. Grazzi ħafna tal ġejt fostna. Żewġ minuti wara il-diskors ta' Oli Ren għanna il-diskors ta' żewġ minuti minn ħames kelliema tal-Parlamenti Nazzjonali u kelli mill-Parlament Ewropew naqsmu l ħin tal-Presidenza u koll bitċa mela jienu bitċa mela xaħat fisem il-Parlament Ewropew. Nibdow issa bil-diskors tal-Viċi President tal-Kommissjoni Olli Ren, responsabli l-affarijiet monetarju ekonomiċi u l-euro. Huwa il-Ministru tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea biex ngħidu hekk. Kummissarju Aziz Vice President, naddilek il-mikrofonu. Thank you, thank you Chair, thank you Otmar. President, grazzi membri onorevoli tal-Parlament Nazzjonali, tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-Parlament Ewropew. L-ewwel grazzi ta' din l-istedina biex nieħu sem f'dan il-dibattitu fil-ġimgħa interparlamentari fil-konferenza interparlamentari dwar il-governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea e kif ġi stabilit mill-kumpat fiskali u trattat tiegħu. Inħoss li dan din il-konferenza hija kontribut siwi għall governanza ekonomika u din il-laqa it-tina l-possibilta biex namlu skambju ta' opinjonijiet fuq il-politiki fiskali u ekonomiċi fl-Europa u biex insaħħu il-leġittimità ta' tfassil tal-politika fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Permetu li najt kentej l-ewwel net fuq il-kumpat fiskali, il-politika fiskali li formalment minn tal-inqas kont l-aġenda formali hija il-qalba tad-diskussjonijiet tal-lum. Umbat najt kentejn dwar is-sitwazzjoni ekonomika u il-progress li qed isir fiż-żona euro. L-ewwel nett nibdew bil-kwistjonijiet fiskali. Iffaċċajna il-kriżi u l-eruq tal-kriżi jinsabu kemm fil- zbilanċi makroekonomiċi kif ukoll dawk fiskali li nbnew matul l-ewwel 10 snin ta' dan is-seklu. Il-konsekwenzi fiskali tal-kriżi kellhom jiġu indirizzati bir-ras sabiex nefitaw li ikonna xenarju li tkun qar u biex ikonna fiduċa kull ma jmur. Wara l-istimoli fiskali li ġew koordinati ma l-Unjoni Ewropea lekk imsejħa il-pjan tar-kupru ekonomiku Ewropew fl-2008-2009 l-Unjoni Ewropea kella tagħmel xogħol ambizzjuż biex tiżgura s-solvenza u s-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. Din l-istrateġija komuni kienet ibbeżata fuq tliet prinċipji gwida ewlenin. L-ewwel nett fuq differenzazzjoni li tfisser li skont id-daqs u l-urġenza tal-isfidi fiskali kienu jvarjaw minn stat membru għall ieħor il-pass tal-konsolidazzjoni u koll kien differenti il-pajizi li l-aktar kellhom lok ta' manuvra fiskali kellhom ħtiġa inqas arġenti ta' konsolidazzjoni bil-qoddim meta qabbel ma' dawk li ma kellhomx lok fejn jimirħu fl-ambitu fiskali. It-tieni inna nisqu mill-bidunet li l-għażla tal-miżuri ta' konsolidazzjoni għandhom iqisu wkoll l-effett tal-miżuri fuq it-kabbir u li l-miżuri li joħonqu it-kabbir għanna ovvjament namlu prioritizzazzjoni għalihom u nindirizzawhom skont l-urġenza, skont l-sfidi f'ċertu pajjiżi, kellna l-affarijiet li kienu diffiċli iktar minn oħrajn, imma ċert li n-nuqqas ta' konsolidazzjoni f'dawn il-każijiet kienet tfisser li kienu jkun hemm każijiet li huma qar minn dawk li għandna llum, speċjalment kieku aħna għalaqna l-bibin għal ċertu stati membri. U ma tajnijomx lajnuna Għal daqsant l-isforzi tal-konsolidazzjoni fiskali irridu jiġu appoġġati u rridu namlu riformi strutturali nużawhom bħala forċina sabiex bekk nkunu nistgħu nwaslu l konsolidazzjoni meħtieġa u tkun b'riżultati dejjema. Illum minkejja li ċertament irridu nevitaw kwalinkwa tip ta' tnikkir rridu fl-istess ħin narfu li l stampa fiskali aggregata l-Unjoni Ewropea bil-mod il-mod qed issir aktar sostenibbli. L-isforzi sinifikanti tal-konsolidazzjoni fiskali implementati f'dawn l-aħħar snin isset jagħtu l-frott f'dan ir-rigward. Żewġ punti fuq dan il deficit nominali fl-Unjoni Ewropea din is-sena 2014 huwa mistenni li jonqos inqas minn 3% tal-prodott gross domestiku, il-GDP. Fil-fatt, għall-ewwel darba mis-sena 2009. U din mhix biss projezzjoni u tbassir għax dan huwa bbażat fuq l-abbozz ta' pjanijiet budġetarji li intom approvajtu ġifiri fi klim ieħor l-Istati membri l-abbozz tal-pjanijiet budgetarji tagħhom bbażati fuq id-deċiżjonijiet konkreti budgetarji tal-politika budgetarja mill-gvernijiet nazzjonali u mill-parlamenti nazzjonali. It-tieni fatt huwa li l-livell tad-dejn pubbliku huwa mistenni li jkun stabilizzat din is-sena għal madwar jew iktar minn 90% tal-GDP wara żieda kbira li kien hemm mill-bidu tal-kriżi. Meta bdejt il-kriżi, l-level tad dejn pubbliku kien ta' madwar 60% fl-Ewropa u l-kriżi fisret li din żdiedet bi 30% u wasan nessa għal 90% mill-lum iżda qed ikun hemm stabilizzazzjoni u din hija aħbar tajba mill-punt di vista tal-finanzi pubbliċi sostenibbli. Grazzi għal dawn ir-riżultati, is-sogri fiskali tnaqsu u il-pass tal-konsolidazzjoni kien qed imajna bil-mod il-mod u stajna imajnawh. Dan ġi rifless fil deċiżjonijiet fil rabbija u fil-sajf tas sena li għaddiet meta l-Kunsill ibbażat fuq rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill estenda xi skadenzi għal korrezzjoni tad deficit eċċessiv dejjem bħarsa għall isforzi li għamlu l-Istati membri kif ukoll fid-dawl tal-kondizzjonijiet ekonomiċi imwera li kellhom xi stati membri bħal pereżempju Spanja u l-Portugal jew inkella fir-rigward l-impenn għal riformi strutturali fi Franza, l-Olanda u xi stati membri oħra wkoll. Minkejja dan din l-istampa ġenerali taħbi differenzi konsiderevoli hemm fost l-istati membri u għatem pajjiżi fejn l-isbilanċi fiskali jeħtieġu iktar titjib fil-pożizzjonijiet fiskali. Għalhekk eżiż ħbib fir-rigward is-sitwazzjoni ekonomika kollox ma kollox fl-Ewropa permettu li niprofdilkom xi elementi għal din id-diskussjoni. Fil-fatt nixtieq nibda billi nirreferi għal Greċja għaliex hija l-Presidenza Griga li għandha etmun fidea għandha l-kopresidenza f'din is-sessjoni wkoll u l-Kummissjoni Ewropea żaret il-Gvern Grik ġimata fil-fatt fateni fil-bidu tal-Presidenza Griga tal-Presidenza Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien kienu qed iħeġġu aħbarijiet ekonomiċi li ħabat ukoll eh, temp sabiħ ukoll fateni u iktar kmini meta kena din il-laqa din is-sena tallimna li l-indikatur ta' sentiment ekonomiku żdied fiż-żona euro f'Diċembru. Mar lura għal medda twila ta' żmien mill-ewwel darba mill-ewwel ta' Lulju 2011 u din iż-żieda jidher li hija wiesa bħala bażi anke għal pajjiżi vulnerabbli li jinkludu wkoll l-indikatur tal fiduċja tal-konsumaturi. Dan huwa konsistenti mad-data li għanna fidejna fir rigward it-kabbir tal-beħ bl-imnut u anki evidenza tal-fat li issa situazzjoni tas suq tax xogħol qed tkun matmur tkun stabli. Anki fl-indiċi fir-rigward il-managers ta' xiri jappoġġa l-istennija tagħna ta' espansjoni ekonomika modesta fir-raba kwart tas-sena li għaddit fl-Ewropa. Valla pena li ninnotaw li hemm aħbarijiet pożittivi li lin mill-Ġermanja li aħbar ta' xejn għax drajna imma hemm ukoll aħbar pożittiva mill pajizi ta' programmi ta' ġustament ġodda jew le, speċjalment Spanja fir rigward il-programm ta' assistenza li fi żmien 34 sija, anzi 32 sija jekk misejjer żball, għaliex skadit ħadd iskadi fi 22-23 ta' jannar fil-lejl ta' f'nofs il-lejl. U qed naraw riformi ekonomiċi importanti li qed joħolqu l-kondizzjonijiet sabiex ikun hemm irkupru sostenut fil-tkabbir u l-ħolqien ta' l-impjiegi. Is-sentiment ekonomiku żdied f'Diċembru u reġa' lura għal medja fuq medda twila ta' żmien għall-ewwel darba mill-Diċembru tal-2007. Barra minn hekk, l-Irlanda xi ġimgħa ilu reġgħet lura għas-swieq l-ewwel darba wara li konkludiet il-programm f'Diċembru. Bonds ta' benchmark ta' xar snin brati baxxi ħafna. Fil-bidu tal-programm IVA malar malajr kienu qed jeċċedu is-7 f'Novembru tal-2010 u fċertu l-eqqel ta' din is-sitwazzjoni waslu saħansitra l-14 fil-mija. Din hija situazzjoni tal-Irlanda. Jiġifieri qed nibdew naraw in-nebbieta li qed jibdew jagħtu l-frott dawn viżibbli iżda għad hemm biżgħat jew tħassib fir-rigward is-settur bankarju kif huwa indikat mid-dejta fuq is-self bankarju. L-ekonomija Ewropea tibqa' taffaċċa ħtiġijiet importanti għal strutturi eh, l-riformi strutturali biex ikun hemm allokazzjonijiet għall-aktar użi produttivi tas-suq Huwa ċar li għal ħafna pajjiżi Ewropej, għal ċittadini Ewropej speċjalment, żminijiet li għaddejjin minnhom għadhom ibsin għaliex il-qatt għadu hemm u għadu f'livelli olin ħafna. Sforzi kontinwi persistenti għalhekk huma meħtieġa biex jiffaċilitaw it-kabbir sostenibbli u it-kattir tal-impjiegi bir-riformi strutturali li jridu jitkomplow u billi nixprunaw l-investiment fuq livell privat jew pubbliku. Strateġija deċiżiva bil-qoddiema riformi ta' strutturali irridu jimxu id fit mal-finanzi pubbliċi f-situazzjoni ta' qlin jistaw waslu riżultati tajbin. Dan nafuħ, dan kien evidenza anke fuq medda qasira ta' żmien anke mill-Latvija, zort il-kapitali Riga xi 10 tiem ilu biex nilqa 18 il-membru ta' zona euro meta tqabbel dan ma' sente ilu l-Latvija kienet ħirġa minn reċessjoni qalila appoġġata minn programm tal-Unjoni Ewropea u l-IMF u llum il-ġurnata hija l-ikbar ekonomija li qed tirpilla u qed tikber fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk, id-bassir negattiv li kien hemm Wera li kien ħażin l-istrateġija li jażlet l-Ewropa biex telep il-kriżi qiegħda taħdem u sa ċertu punt din l-istrateġija segwit l-approċċ ta' estensjoni ta' solidarjetà minflok solidità. Dik li ridna. L-appoċ huwa kondizzjonali għal impenn serju ta' dawk l-istati membri li qed jirċievu din l-għajnuna biex verament jindirizzaw il-zbilanċi li ġemaw u anki implementaw il-reformi u jkollhom finanzi fuq bażi soda. Għal daqstant, President, membri onorevoli, fil-qada kurrenti ġala darba għanna rkupru ekonomiku li għaddej issa ta' importanza kbira li nistabilixxu it-triq għal riformi ekonomiċi għal kabir sostenibli ħol inta l-impigi u fuq kollox għal ġenerazzjonijiet futuri għal ġit tagħhom. Il-fiduċa reġat qed tiġi imma da ma jfissirx li aħna nistgħu nifilħu li nitilfu l-impetu ta' riformi li ksibna. Minflok hemm bżonn ta' modernizzar riformi tas soċjetajiet tagħna b'tali mod li itejjeb il-kapaċità li wieħed jikber u joħloq l-impjiegi u jilħaq l-isfidi tal-futur. Din ta' bilħaq hija t-test kruċali li l-Ewropa għandha taffaċċa u jiena ċert li nistgħu nilqgħu għal dan it-test. Grazzi ħafna tal-attenzjoni u lest nieħu l-mistoqsijiet tagħkom. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Grazzi ħafna, eh, Sur Kommissarju. għal kummenti tijak li introduċejt il-sujġet bijaw. Nitħlu mal-ewwel fid-dibattitu u l-ewwel kellim il sur Papadimolos mill-Greċja. Komissarju, Inti semmejt li hemm ċertu sinjali żar li juru li qed l-affarijiet aħjar fil-Greċja. Imma katastrofi tolqot il-miljuni ta' Grigi. L-autoritajiet Grigi għandhom ħafna responsabilità għal dak li huwa id-deficit u l-problemi kollha tal-pajjiż tagħna. Imma il-memorandum tijak kontu qed tipprevedu riċessjoni ta' 14% u qegħdin għal 25%. Qed nitkellmu wkoll fuq 125% l-issa telet tal-175%. Iġifieri kriżi tal biza qegħdin ngħixu. In-nies laqas biss għandhom eh, il-possibilità jmorru ikollhom il-kontanti fil-bank. Issa ġifiri, irridu naraw eżattament it-trojka xa tamlet xol sow. Eh, l-affarijiet tajjeb sejrin, et naraw l-affarijiet dejjem sejrin lura. ura Eh, nitkellmu fuq ċifri ta' 60 u 80 fil-mija. Il-konferenza Ewropea għanda eh, fuq din il-problema għanda tiġi organizzata, mhux soluzzjoni biss tal-banek. Qatt ma tkellimt fuq il koezjoni anki meta it-Trattat eh, tal-Lisbona l-linji ta' politika tal-Unjoni Ewropea dejjem isemmu il-politika ta' koezjoni territorjali soċjali u anki dik tal-ambjent kif ukoll reġjonali. Għalek, għaliex inti ma semmejtix din il-kelma koezjoni? Li huma dawk il-linji ta' politika li wieħed jista' jimmaġna biex verament innaqsu l izbilanċi li jeżistu? il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa inqas minn wieħed fil-mija tal-GDP. Inti qed li l-previżjonijiet ħżiena ta' Kassandra fil-mitoloġija Griega qed ma kenniex għalfejn hemm nuhom. Imma ejdinna għaliex il-krizi fl-Europa ovvjament qed tinħass u għadha tinħass iktar milli irkupraw l-Amerikani anke met hekk il-kriżi bdiet minn hemmhekk. Guys, our colleague from the Issa imis mill-House of Lords is-Sir Harrison. President, l-għennet jiena nixtieq nirringrazzja il-Komissarju Ren għaw ijat jena jgħid il-kellim tal-li kellimni fuq li jemju. Jista' jirrispondi li dan mistoqsijiet l-ewwel net. L-ewwel net, jekk l-Unjoni Bankarja hija verament il-qofol, inti taħseb li single regul um, deposit guarantee scheme u eh, il-single resolution mechanism l-SRM provided in order to taħsbu li bizzejjed biex nifaċċaw kull tip ta' problema, intom taħsbu li hemm xi problema meta wieħed irid jikkonsulta xi 200 għaqda ehm, jew inkella persuna biex banki un fuq saqajh. X'inhu huma l-implikazzjonijiet għal għaxar pajjiżi li huma barra mid-żona tal-Euro? palissa. Emmin jishtiq jissieħeb imma oħrajn pal Ren Unit li ma tantx jixtiequ għalissa. U kol, meta inti taħseb li se tispiċċa l-kriża, kif se nkunu nafu meta tiġi l-ġurnata u nkunu nistgħu ngħidu il-ħajja tkompli b'mod normali l-kriżi warajna kriżi li jissa jila magħna għal dan l ħar 6 jew 7 snin. Grazzi ħafna. Mr. Schutt is rapporteur of the Netherlands Parliament il-persuna rapporter fuq il-semestru Ewropew mill-Parlament tal-Olanda. Fejqijat, sinjur. Sinjur, anzi, skużani, jgħid il-President. President, jina eh, pala rapporter ta' semestru Ewropew tal-Kamra ta' Rappresentanti tal-Olanda qed inkellimkom l-ewwel net nirringrazzja lilek u l-Parlament Ewropew talli organizzajtu din il-konferenza interparlamentari. Ovvjament jiena eh, sodisfatta ħafna li nataj dan iċ-ċans biex nitkellem fuq l-opinjonijiet dwar ir-riċessjoni fl-Ewropa ħafna nies fil-parlament tiegħi jixtiequ li jkun hemm koordinament tal-affarijiet li għandhom xasmu mal-budget u anki l-ekonomiji sabiex dawn kunu jiġu jmorru għall-aħjar fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-politika tal-Istati membri f'dan il-proċess jaħsbu li mhux hija taw fis-semestru Ewropew biss il-koordinament mhux biss relevanti għal dawk il-pajjiżi fi, fi kriżi bħala swieq ta' asportazzjoni dawn jaraw li hemm l-interdependenza l kooperazzjoni imsaħħa hija tagħmel tajjeb il kulħadd. Il-riformi tal-2013 E, mu naraw eżattament se jkunu l-prioritajiet għal din is-sena. eight quarters uh, tar-riċessjoni kellhom l-impatt fl-Olanda. L-inflazzjoni hija għolja u l-Olanda kellha tara wkoll maġġoranzi fil-Parlament li ma kinux stabbli Kenna namlu ħafna ftejimiet mal-unions u fl-2013 l-impen ta' s kien hemm iktar riforma. U għalhekk is-sigurtà għal qat se jkun inqas riġidu imma fl-istess ħin se jkun hemm iktar xogħol għal persuni b'diżabilità. Il-kirjiet fis-social housing u laħqu l qoċċata issa u dawn se jimbidlu skont it-tħol ta' min ikun qed jikri ta' l-inkwilini it-taxxi se jitnaqsu u ir-rati tal- eh, tat-taxxi wkoll se jiġu aġġustati. Aħna minna riforma wkoll fil-qasam tal-pensjonijiet u tal-kura tas-saħħa. Nalaq billi ngħid il-Parlament tal-Olanda għadda ta' prioritarli li rekomandazzjonijiet anke fil-budget. U issa irridu nagħtu kont ukoll ta' kif aħna ħdimna b'dawn di rekomandazzjoni jiena nixtieq e, e, l appell lill-rappreżentanti kollha tal-parlamenti tal-pajjiżi kollha sabiex jikkoordinaw flimkien fi żmien ta' kriżi. U nixtieq inkun naf kif is-semestru Ewropew eżattament kif intom qed titrattaw dawn ir-rekomandazzjonijiet. Next, thank you. Our next speaker is Mr. Issa imiss lil is-sur Safinidis mill-Greċja. nishtiq nirringrazzja is-sur Ren għal diskors tiegħu. L-intervent tiegħi se jkun fuq l-aġġustament tal-budget u relazzjoni li għandu mad-dinja tax-xogħol f'dawk il-pajjiżi fejn tniet referendum. Il-Greċja tilfet kwart tal-tħul tiegħu nazzjonali wara din ir-riċessjoni li damet għaddejja ħafna snin situazzjoni liktar gravi fi żmienna u anki eh, meta mqabla mal-kriżi fl-Istati Uniti wara il-Great Depression fil-fatt għalina hija ħafna iktar serja hemm bżonn li irnexxilna nagħmlu riforma strutturali sabiex fil-Greċja nsibu wkoll ir-rata ta' tkabbir. Qabel il-kriżi l-Greċja suppost kella tagħmel ċertu riformi fil-suq tax-xogħol speċjalment, imma dawn ir-riformi waħidhom mhux se jġibu it-kabbir fi żmien qasir u lanqas fi żmien itwal. Hemm bżonn li nifmu li l-problema ta' pajjiżna hija waħda ta' eh, domanda mhux ta' offerta. Il-problemi tal-budget fil-Greċja għanda jkolla pala għan il-fat li kunem eh, li kunem surplus u għankin naraw kif se namministraw id-dejn. Il-konsum u kol għanda impatt negativ mħabba l-fat li n-nis mandomx biex jixtru u ħafna mill-kumpanniji qed jaħdmu fl-aħjar possibiltajiet sa 60% tal-potenzjal tagħhom. Ġifiri qed nitkellem fuq l-espertazzjonijiet nett ukoll u huwa ovvju li l-importazzjoni naqset, naqset ħafna imma memx biex jagħmel tajjeb għalija produzzjoni nazzjonali Għalek, minn fej se tiġi jiġi tkabbir fil-Greċja? Għax il-problema hija domanda mhux l-offerta, grazzi. Mr. Popak. Yeah, you, but you are not. No. So, Herr Kommissar, bitte. Komissarju, fidejk issa biex tirribatti. Grazzi, grazzi, President. U nirringrazzjakom għal kummenti u l-mistoqsijiet tajbin. Iva, mill-interventi ta'kom nista nara eh, li ħafna minnhom kienu kummenti ta' natura politika aktar milli mistoqsijiet. Se indirizzja il-kwistjonijiet li kienu iktar formata mistoqsija. Mela, l-mistoqsija ta' Sur Dimulis dwar il-program tal-Greċja. Iva, intom għandkom linja konsistenti e, ma' Sur u kol. Għaxin kull darba l-inżur l-Kumitat tal-Ikon dejjem tejdu l-istess affarijiet, l-istess kritika kontra l-Komissjoni Ewropea L-IMF u l-Istati membri kif dejjem smajt fil-Kumitat tal-Ikon, issa li erba snin nismaħħom fil-fad dawn il-kommenti. Id-deċiżjoni taż-żona tal-Euro u dik tal-Komissjoni biex jgħinu l Greċja ma kienx deċiżjoni ta' kif ġipu laħaq. Imma kienet waħda li erfajna responsabilta għalija għax l-inħallu il-Greċja l-on it-triq f'dek il-riski gbar, il-riski ekonomiċi fl-2010, verament kien se jwassal li l-Greċja eh, tasal biss għal dizastru ekonomiku. U dan kien jikkontamina il-bqija tal-Ewropa u koll. Aħna dak iż-żmien konna ħsibna li l-problemi tal-Greċja kienu minħabba frodi ta' statistika, ir-responsabilta fiskali u anki l-problemi tal-settur pubbliku il-fat li kien dan il-pajis kien tilef il-kompetitività tiegħu. U li kien hemm bżonn miżuri fiskali u finanzjarji. Il-lanijiet, il-mirijiet fiskali ovvjament iltaqgħu ma' ċertu intoppi sfortunatament ir-riformi ekonomiċi u kol ġo kienu kienu eh, kienu damu ma daħlu fis fil-Greċja. Naħseb tajjeb li innejdilkom eżattament ġara fil-Greċja. Għax forsi intom fuq il-Greċja jkollkom terġu tiddeċiedu għal dar boħra u tajjeb li ngħidilkom fiex qegħdin. Nista' ngħidilkom li aħna qed nistennew li tkabbir jiġi reġistrar reġistrat din is-sena l-investiment, l-esportazzjonijiet naħsbu li se jitilaw xiftit din is-sena. Il-deficit tal-current account naqas dan l-aħħar tliet snin u il-ratio tal-GDP u kol għet nistennaw li sejb dan jizel sena diħla u fl faxar snin jasal għal inqas minn 120%. L-autoritajt tal greċet jagħmlu verament l-almu tagħhom il-fatt li kienem il-disbursement tal- tal-program dan sar fi 17 ta' Diċembru il-program ta' riforma u r-raba eh, review mbdiet bis settembru għadha ma spiċċaċ. Il-taħdidi ta' dom għaddejjin sabbi review li għaddeja bħalissa tispiċċa b'suċċess. Qed isir progress imma għad baqa affarijiet pendenti li fuqhom wieħed irid ikompli jaħdem u naħsbu li dan jista' jsir meta l-awtoritajiet ikun elestow ix-xogħol tagħhom fuq ir-riforma strutturali u anke fiskali. Intom ukoll forsi issaqsu jekk il-Greċja ewx se jkollha surplus. Aħna qed naħsbu li sas-sena d-dieħla dan se jsir dan il-primary surplus. U ovvjament dan se jaffettwa l-istabilità li se jinħassu kol minn din is-sena. Il-amministrazzjoni tal tatħul dik tat-taxxa, jitu kunem riforma u kol fija, u il-riforma tal-servizz pubbliku se tkompli. Dwar il-mistoqsija tal-Lord Harrison dwar il- il-Common Deposit Guarantee Scheme, Iva, kellek raġun taħseb li dan huma affarijiet li se għadhom ma ġrawx għalissa imma se jseħħu fil ġejjini rridu nifanilizzaw u koll il-xol leġizlattiv dwar il-SRM biex ikon anki il rezoluzjoni u l-font jaħdmu b'mod parallelu u l-istati membri għadhom ma ddiċidewx fuq din l-iskema tal-garanziji. Meta inti saqsejt fuq dwar implikazzjonijiet għall-istati membri, fl-opinjoni tiegħi naħseb li rridu nagħmlu l-mutana sabiex fil-kuntest tas-suq iniku tal-Unjoni ta' 28 ġifiri l-Unjoni Ewropea kollha kemmi anki jekk hemm ċertu speċifiċitajiet għal żona tal-Euro Ġifiri, nkwantu għall-integrazzjoni ta' ta' deċiżjonijiet u anki ta' sovranità. Jiena ma nistax ninsa e, dak li kien għal George Osborne darba li il-munita unika iġġib u kol iktar integrazzjoni, integrazzjoni e, fiskali u, u ekonomika iktar fil-font. Għalek, id-zona tal-ju tal-euro naħseb li bil-forsi kollha timxi pass iktar maġġa meta mqabla mal-bqija tal-Unjoni, għax l-Unjoni mhix waħda eh, monetarja biss, imma waraja hemm l-ekonomija. nom saqsejtu meta se tispiċċa l-kriżi, fl-opinjoni tiegħi naħseb meta biss ikonna rata ta' tkabbir sostenibli u meta il-potenzjal ta' tkabbir nkunu nistaw nisfruttaw tajjeb u jkonna u koll il-dinja ta' xogħol li tirkupra edin fi direzzjoni tajba f'din il-kupru ekonomiku imma irridu verament nużaw il-potenzjal kollu biex insaħħuh u narraw li il-postijiet ta' xogħol jinħolqu pass iktar maġġel. Sinjura Xut mill-Olanda kelmitna fuq il-linji ta' politika feli hemm fl-Olanda u fil-fatt aħna qegħdin insegwu il-rekomandazzjonijiet tal-istati membri u tal-Kunsill u meta nerġgħu nittrattaw dawn il-kwistjonijiet fil-bidu tas sajf l-aħħar ta' rebija fil-fatt, anzi għal-winter il-previżjoni tal-xitwa tal ċertu pajjiżi nkunu se nagħmlu aġġornament fi frar għal ċertu pajjiżi. U minn hemm se toħroġ iktar informazzjoni dwar il-politika fiskali u naraw eh, li huma dawk l-istati membri li huma qegħdin fi triq tajba. Evalwazzjoni iktar fil-font se ssir f'Ġunju ġifri kun qegħdin inħarsu lejn il-politika fiskali u anki riforma ekonomika tal-Istati membri. Is-sur Sakinidis saqsa dwar il-Greċja u jiena nirreferih għal risposta li għamilt qabel dwar l-iżviluppi u anki l-istennijiet għal Greċja. U għal mod ta' kif qed implementa l-programm ta' riforma. Grazzi ħafna.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 Sorry, but... Uh... Is-sur um, Kremansinos mill-Parlament tal-Greċja. Sorry. Jien għandi intervent dwar is-suġġett li jmiss. Meta niddiskutu semestru Ewropew. Tajjeb wis, jgħid il-President. Mastinos. Tajjeb wis, is-sur Kremastinos mill-Parlament tal-Greċja. Eh, sa jisra ġikom et jisiramu. Eh, Jena u koll nishtiq. Nsaqsi xaġa li s-sur Oliren. Jena naqbel ma dak kollu li qalu l-kollegi tal-Greċja, msoqt nirrepeti li qalu. Fuq il-kwistjoni tal-banek fil-Greċja, aħna nafu li kienem tnaqqis inkwantu għall-obbligi li għandu. U kienem kapitalizzazzjoni. Inti tkellim dwar garanziji għall ammonti inqas minn 100.000 euro. 80 90% tal-kontijiet fil-Greċja huma inqas minn din iċ-ċifra. Nafu li ħafna nies b'depożiti kbar ħadu l-flus tagħhom barra fil-banek fl-Iżvizzera. fil banek fil banek fl iżvizzera Iġifiri, il-banek ma jistawx mandomx il-kapital biex jgħinu l-SMEs u dawn jgħatu spin tal-qoddimit kabbir. Dawk li mandomx iktar minn 100.000 euro fil-bank se qed jibżaw li dak li ġara fil-ċipru, katastrofi l-istess, se jiġri fil-Greċja. Iġifiri se jittifsu kol dawk li għandhom minn qasmin 100.000 il-bank Kif nistaw ikonna, kif jista' jkollna tkabbir fil-Greċja jekk il-banek ma jistgħux jiffinanzjaw lill-SMEs? Fil-Greċja m'hemmx possibilità li wieħed jissellef jekk l-awtoritajiet Ewropej ma jagħmlux garanzi, ma jagħmlux tajb garanzija fuq dawn id-depożiti, fil-pajjiżi fejn jridu nħajru tkabbir, ma nistax nifhem kif il-programmi ta' sta li suppost se jsalvaw dawn il-pajjiżi se jistgħu jitħadmu So, U ġifiri naslu għal riżultati li jinti semmejtinna f'din is-sitwazzjoni impossibbli. Jiena wis nibża li miflok serraħtu moħ dawn id-depozitaturi għajjimtu ktar paniku ħafna minnom meta għedna li depoziti jkunu iktar eh, iktar ċerti f'pajjiżi bħal iżvizzera Grazzi Sur Kremasinos. Is-senjura Lecci mill-Senat tal-Italja. Grazie, jo vorrei. Grazie President, jena nishtiq namel mistoqsija lill-Kummissarju Ren jekk ma jimportax billi nsemmi s-situazzjoni italjana, Aħna għanna budget illi 40% tiegħu u għallokat għal ġestjoni tad-dejn pubbliku. Aħna madana kollu għanna surplus ta' aktar minn 10 biljun illi jispiċċaw f'interessi ta' dejn pubbliku dan ifisser l-istabilità politika li karatterizzat il-pajjiż tagħna f'dawn l-aħħar 20 sena li xkenna żewġ gvernijiet illi nbidlu wieħed wara l-ieħor u waslu għal zieda tal-pressjoni tat-taxxa fuq ċittadini fuq il-familji fuq l-intrapriża, l-intrapriżi u issa mhux qed jingħataw kreditu għaliex il-banek anke jekk qed jingħataw ċertu aġevolazzjonijiet fiskali xorta waħda qegħdin ikomplu jixtru dejn pubbliku u jgħalqu l-opportunità l-intrapriżi minn 400 biljun għaddejna għal minn 200 biljun għaddejna għal 400 biljun dejn. Issa, dan l-irkupru kif nistaw naqduh ma' din il-manovra finanzjarja tagħna li hija marbuta ma' dan din id-data li kif kontet nejda l-oddu hija data mhux minna u mhix approvata mill-ebda istituzzjoni finanzjarja mingħajr maħna nevalwaw min-naħa l-oħra. U nippruvaw innaqsu l-pressjoni fiskali fuq l-persuni l-intraprizi b'mod sot ħalli nippruvaw inkabru din il-bażi produttiva illi f'dawn l-aħħar snin il-ħin kollu tonqos. Il-GDP tagħna l-ħin kollu jonqos. M'għandniex gvern illi qed jirnexxielu jżomm ir-rapport bejn id-deficit u l-GDP. U jien nixtieq nistaqsi l kummissjoni jekk hemmx kontroll fuq dawk it-tħul illi huma fittisi mhumiex minnhom ibbażati fuq kriterji u dejta illi ma jeżistux huma inventati. Grazzi. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Πάολο Μότα Πίντο από το Πορτογαλικό L-Onorevoli Pintom il-Parlament Portugis. Grazzi tassew, President, Komissarju, il-Portugal kif nu previst ser joħroġ mill-programm ferba xhur fi 17 ta' Mejju 2014 u hemm diskussjoni għaddejja dwar jekk jser ikun hemm programm preventiv wara li noħorġu mill-programm jew inkellawx mux ekkux eh, ser jiġi bżon, ekkux eh, ser jiġu bżonnu dan il-program. Aħna rridu illi dan il-program ma jkonniex bżonnu. Ma jfissirx illi ma naqblux fl-aħħar ma nittamaw illi dan il-program ma jkunx meħtieġ. Kien hemm xi żbalji fit-tfassil tal-programm sissa il-finanzi ma jkunux biżejjed xi miri ma ntlaħqux miri ta' deficit illi waslu għal ċertu konsekwenzi soċjali mhux mixtieqa. Il-Portugal kampa fi rigward ta' dan il-programm, rifju sana dem kienu ta' suċċess u dan jisħaq dwar il-ħtieġa għal konsolidazzjoni bejn l-aħjar bil-lanċu tkabbir. Irdu naraw jekk tkabbir li għandna u sostenibli minħabba li velja ta' dejn l-Unjoni Bankarja importanti immens għalina Aħna rridu illi jisir bil dwara qabel elezzjonijiet imma għandha tkun Unjoni Bankarja illi tippermettilna illi nelbu l-frammentazzjoni finanzjarja fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq nispiċċa b'żewġ talimiet mill-kastana. L-ewwel net huwa importanti illi nippreservaw u ntejbu r wol tal-Parlamenti Nazzjonali. Is-sens ta' appartenenza tal-programm ta' aġġustament u l-leġittimità ta' dan il-programm jeħtieġu l-involviment tal-parlamenti nazzjonali aktar minn qatt qabel. L-antiċipar fil-ġejjieni tad-diskussjoni tal-miri makroekonomiċi mill-parlamenti nazzjonali huwa meħtieġ ħalli huma jżommu din il-kompetenza u din ma tidex mis-soċjetà bħala xi impożizzjoni minn barra Tinnet ir wol tal-Kommissjoni u l-istituzzjonijiet Ewropej huwa importanti sabiex jagħtu l-aħjar inċentivi u jkatru it-kabbir u l-konsensus anke fil-politika interna. Kif tafu fil-Portugal kien hemm konsensus fil-bidu l-MOU ġi firmat minn Gvern Soċjalista iżda dan il-konsensus sfaxxa e kif kienet jitwettaq il-programm. Issa għanna offerta għal konsensus akbar dwar ir-regola ta' deficit u l-infiq sissa kien possibli li konna konsensus fuq il-regoli fiskali korporattivi. Iżda f'ċertu pajjiżi hemm diskussjoni fuq il-fatti mhux fuq il-linji ta' politika hekk hemmx reċessjoni u effett straordinarju li qed iwassal tkabbir u mhux ritorna tkabbir irridu kontribuzzjoni tal-Kummissjoni minn barra u għanna bżon ta' dan il-konsens għal miri multianwali. Nittamaw li blaħjar inċentivi il-pajis tagħna ikun jista' jqum fuq saqaj u joħroġ mill-programm. Grazzi. Kif għaristu men? Tolowa jek jitiru zor. Grazzi ħafna jina u kon ringrazzjak. Isur eh, tal-Parlament tal-Belġu. Iva, grazzi, komissar, jgħaw ijat jien tajjeb li qegħdin nitkellmu direttament miegħek għax ħafna drab inti mal-gvern tagħna mbagħad il-gvern ovvjament jiġi l-Parlamentu jikkomunika b'dan il-mod. Jiena nixtieq nitkellem u ngħid li ovvjament rridu nkunu ħafna stretti fuq il-budget mħabba id-debiti li għandna l-ġenerazzjonijiet futuri imma Eh, il-problemi soċjali, il-faqar, kif qed jiġi ikun hemm distribuzzjoni eh, tal-ġid, il-problemi tax-xogħol u l-qatt mill-lider li maħniex fi triq it-tajba u l-annijiet tal-Unjoni Ewropea tal-programm 2020 eh, ġifiri dimensjoni tal-esklużjoni soċjali il-problemi tal-ambjent, isna qegħdin ninsowhom kollox għal kollox u l-istati membri eh, mux jagħtu kasom. Il-riformi huma stretti ħafna, dawn jirsorprendini li li dak li qed nimponu fuq l-istati membri. Meta semmejt ġifiri l-mod ta' kif jatmu l-salarji fil-Belġu, per eżempju, u il-mod kif jaħdmu il-banek. Is-soluzzjonijiet il mhumiex tajbin huma dajfa meta tnejdu fuq il-ġilda kontra l-frodi fiskali u tax havens. U Wieħed jista' jaħseb li l-FTT tista' taħdem. U nixtieq ngħidlek ukoll li jekk verament aħna rridu is-soluzzjoni ikunu effiċjenti b'mod sostenibbli, hemm um, bżonn li inti iżżid id-dimensjoni soċjali biex ikun hemm bilanċ aħjar bejn id-disciplini ġifiri soċjali, ambientali u l-ġlida kontra l-frodi. Ma nafx jekk inti għandik xċans tamel dan fil-ftit tal-taxxu li baqalek pala komissarju. Grazzi ħafna. Grazzi il-kummissarju inti sa fidejk biex tirribatti. Thank you, thank you, Chair. Grazzi, President. Se nibda bil-mistoqsija. Mux sen segwi ordni loġika. Ser nibda bil-mistoqsija tas-sur Pintom il-Portugal. Nixtieq nirringrazzjak għaliex inti rejtna li ħattu tal-limit mill-implementazzjoni tal-programm fil-Portugal. Jiena naqbel mal-konklużjonijiet tiegħek dwar il-kwistjoni tal-appartenenza tal-programm. Aħna rajna illi f'dawk il-pajjiżi fejn l-appartenenza tal-programmi ta' riforma ekonomika kienet liktar b'saħħitha u fejn l-għaqda nazzjonali id-dominat rajna li r-riżultati f'dawk il-pajjiżi kienu l-aktar konvinċenti u il-fiduċja ġiet irkuprata l-aktar mod maġġel u għalhekk kien hemm irkupru ekonomiku u s-sitwazzjoni tal-impjiegi tjiebet. Hemm żewġ każijiet l-Irlanda u l-Latvja ma xida ta' dan. Imma anke Spanja u l-Portugal qed juru appartenenza b'saħħitha tal-programm. Din hija kriterja ewlenija sabiex wieħed jirnexxi. Jiena nafda li anke fil-Greċja l-appartenenza tal-programm tista' tiżdied għaliex din hija prekondizzjoni sabiex wieħed jirnexxi fl-isforzi tar-riforma il-pajjiżi konċernati. Inti staqsejt jekk il-Portugal għandux ikun imħejji għalhekk hemm sejjaħ. Ħruġ safi, clean exit, minna xi arranġamenti minn qabel. Għadu stadju prematur sabiex nieħdu pożizzjoni aħħarija dwar din il-kwistjoni jiena nemmen illi huwa importanti illi issa nagħmlu monitoraġġ bir-reqqa tal-iżviluppi fl-ekonomija reali fis-swieq finanzjarji. U aħna ser neżaminaw is-sitwazzjoni matul il-ġimgħat u x-xhur illi ġejjin. Imbagħad matul ir rebija jew x-xitwa li jmiss aħna noħorġu bil-konklużjoni tagħna flimkien mal-Gvern Portugiż umbat ma l-istati membri ta' zona euro u l-imsieħba internazzjonali tagħna. Imbagħad wara l-mistoqsija tas Sur Kermantinos. Inti semmejt il-kwistjoni tal-rikapitalizzazzjoni tal-banek u s-self lill-SMEs. Għal Greċja għad fadal ħafna xisir sabiex jitjieb l-ambjent ta' negozju, sabiex jikunem riforma ta' swieq tal-prodotti u ta' servizzi. Emżon ta' aktar ħidma fid-dawl tal-adozzjoni ta' leġizlazzjoni dwar il-qafas ta' rikapitalizzazzjoni bankarja sabiex dan ikun lest wara illi siru l-istress tests, hekk kif inkunu nafu riżultati tal-istress tests il-qafas leġislattiv għal rekapitalizzazzjoni bankarja għandu jkun finalizzat sa dak iż-żmien. L-istess test tal-Greċja għadhom ma ntemmewx u diskussjonijiet fuq livell tekniku għadhom għaddejjin fil-ġejjin qarib il-metodoloġija tal-istress test tal-SSM tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari taż-żona euro ser jiġu pubblikati u din il-metodoloġija tista' tiġi meqjusa fl-eżerċizzju għal Greċja. Inti qed illi kont taħdem mal-orti, il-partit tiegħek huwa parti mill-gvern Grik, Hawnhekk tidħol appartenenza wkoll kif qed tilkom xi ħaġa li talimna mill-kriżi hija li sabiex nirnexxu fl-isforzi ta' riforma hemm bżonn ta' appartenenza b'saħħitha tal-Parlamenti tal-Parlament Nazzjonali u tal-Gvern sabiex ikun hemm riforma tas-soċjetà u tal-ekonomija. Sinjora Fezzi, referit għas-sitwazzjoni fiskali fl-Italja u l-frammentazzjoni finanzjarja. Iva, għandek raġun, dan huwa dwar ħafna, dan jikkonċerna ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea b'xorta ħażina. Il-frammentazzjoni finanzjarja hija ostaklu u għaxkil għad kabbir ekonomiku. Għalhekk il-Kummissjoni ħadet inizjattiva diġà is-sena l-oħra, ktar kmini is-sena l-oħra, fejn hija proponiet sistema illi grazzi għalija flimkien mal-Bank Ewropew ta' Investiment u l-Bank Ċentrali Ewropew. Aħna stajna naċċertaw illi aħna nistaw innaqsu l-ispejjeż ta' self l-iktar għall-SMEs b'sorti ħażina kif semma fil-Kunsill Ewropew ta' Diċembru l-Istati membri għadhom ma weġbux bl-aktar mod mifrux f'termini ta' appoġġ u jiena nitlob l-istati membri sabiex huma jappoġġawha din l-inizjattiva u jkollhom perspettiva pożittiva f'rigward tal-implementazzjoni tagħha. Fil-fema tiegħi il-fondi għall-iskema ta' self fil-Bank of England fir-Renju Unit u appunta referen referenza ta' sew tajjeb dan ir-rigward. Hemm miżuri mirati, miżuri ċari ta' self għall-SMEs u wieħed jista' jappoġġa it-kabbir tal-kreditu u bekk jappoġġa it-kabbir ekonomiku. Jiena nemmen illi is-sitwazzjoni ta' Renju Unit, sitwazzjoni ekonomika qed tagħti il-frott tagħha hemm taħlita ta' politika fiskali rigoruża flimkien ma' politika monetarja stimulanti u dan jinkludi ċertu miżuri fil-qasam tal-politika monetarja. Is-sur Girkenet irrefera ramifikazzjoni soċjali u l-konsekwenzi soċjali tal-kriżi. Referejt għal politika ta' taxxa, rifuġi fiskali tax havens. Waħna qegħdin naħdmu għatiħu dan huwa settur fejn aħna ksibna xi riżultati diġà permess tal-koordinazzjoni internazzjonali tal-linji ta' politika ta' ftejmiet bilaterali. Aħna irnexxinna f'dawn l-aħħar snin nalqu l-lakuni dawn il-loopholes ta' rifuġi fiskali fil-ħidma tal-IMF u l-G20 aħna ikkonċentrati li niksbu riżultati maħna ser inkomplu naħdmu u nintensifikaw il-ħidma tagħna ħalli niżguraw illi ma jkollna lebda lakuna fiskali u lebda tax haven fl-Unjoni. Inti referejt tal ġustizzja soċjali ġustizzja soċjali li għandha timxi id fit ma' finanzi pubbliċi fis-sod. Per eżempju, sistema ta' taxxa aktar effiċenti tista' tikkontribwixxi kemm għall-effiċenza kif ukoll għall-ġustizzja. Riformi fis-settur tas-saħħa jistgħu waslu għal frankar u kol kura tal-pazjent aktar effettiva fil rigward tad-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja jiena nixtieq ngħid illi dan l-aħħar il-Kummissjoni preżentat inizjattiva ta' politika dwar it-tisjih tad-dimensjoni soċjali tal-EMU. Aħna lesti illi naħdmu dwar dan u nimplementaw flimkien ma' istituzzjonijiet oħra u stati membri oħra l-iktar fil-kuntest tas-semestru Ewropew ta' din is-sena. Jiena nemmen li dan nistgħu niddiskutuh aktar tard meta lażlo Andor ser jisieħeb magħna u nixtieq ngħid illi l-blueprint tal-Kummissjoni għal EMU fonda u ġenwina tagħmel distinzjoni bejn il-passi li jridu jittieħdu fuq medda qasira ta' żmien medda medja u medda twila ta' żmien. Pereżempju fuq medda medja il-blueprint tagħna teħtieġ aktar koordinazzjoni ta' żona euro u s-swieq tax-xogħol fuq medda twila ta' żmien għandna l-possibilità ta' budget ta' żona euro illi jagħti l-żona euro kapaċità fiskali sabiex tappoġġa lill istati membri ħalli huma jkunu jistgħu jassorbu x-xoks. Dawn huma tweġibiet tiegħi f'dan l-istadju, President. U jekk mhux problema għalik nistgħu nkomplu. Herzlichen Dank. Wir kommen in die dritte äh, Runde. Grazzi tassew. Issa naddu għat-telet round ta' kellima Eliza Ferreira. Li hija l-koordinatriċi tal-grupp SND fi dan il-Kumitat Ekon. Grazzi tassew, President, Kummissarju. Grazzi tal-li għal darbohra seħibt mana jien għandi żewġ mistoqsijiet għalik. L-ewwel mistoqsija. Dwar id-dejn, inti Semmejt id-dejn fl-axħar tal-programm, id-dejn medju żdied b'50% għaliex aħna għaddejna minn 60 għal 90%. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek u l-Kummissjoni ħatiħu xi inizjattiva għabbażi tal-ħidma illi jintom qegħdin targonizzaw dwar il-mutwalizzazzjoni jew il-koordinazzjoni tal-mod ta' kif intom tbieħu id-dejn sovran? jew inkella intom taħsbu li OMT milli sibi huma biżejjed dawn transazzjonijiet monetarji diretti. Issa, mistoqsija dwar il-Golden Shares l-isma d def għaliex il komissjoni staqsiet li l-Istati membri sabiex indirizzaw din is-sitwazzjoni meta huma jkunu taħt programm għaltilhom li għandhom ineħħu dawn il-Golden Shares iżda għadna qed nisimgħu persuni responsabbli mill-istati membri taħt ir-reġim ta' Trojka fejn jgħidu illi wieħed mill-elementi tal-MOU kien ta' privatizzazzjoni mġela ta' setturi kritiċi f'ċertu pajjiżi, settur tad dawl, per eżempju, telekomunikazzjonijiet, il-banek, l-assigurazzjoni, dawn ġew mibjuwa. Taħt kondizzjonijiet tassew imwera lil imsieħba li nafu li ma tantx huma demokratiċi sa ċertu punt, għalhekk tista' tispjegana xinu ma dawn il-kriterji għas setturi strateġiċi għal dawn l-isma d deb u jekk hux minnu jew le il-privatizzazzjoni hekk e, kienieċ parti mill-impożizzjonijiet ta' trojka għaliex aħna qed niksbu tarif dassew differenti minnek u minnant il-gvernijiet tagħna, grazzi. Grazzi, is-Sur Pimenon mill-Latvja. Grazzi, President. Sur Kummissarju, inti semmejt il-Latvja bħala eżempju ta' storja ta' suċċess tal-politika fiskali Ewropea. Is-sigrit tal-storja ta' suċċess tal-Latvja huwa sempliċi da' zbolla jkolli ngħid. L-attività tal-ekonomija fil-Latvja kienet proporzjonali għad-dejn tal-majnar tal-GDP tagħha kellna majnar li kien l-ikbar fl-ekonomija wara l-ikbar depressjoni tal-Istati Uniti u l-kriżi fl-Arġentina. Iċ-ċifri fil-rapporti makroekonomiċi komplew jikbru u jina jkolli nżid id-dejn tal-din ir-reċessjoni wassal għal riżultat ta' politika proċiklika matul il-kriżi. Din ġiet imnebħa mill-Kummissjoni Ewropea u appoġġata bisħieħ mill-gvern lokali tal-Latvja li rrid imexxi il-pajjiż u jdaħħal il-pajjiż fiż-żona euro kosta kollox. U kellna deficit żgħir tal-budget u budget ikkonsolidat. Kien hemm żvalutar intern u kien hemm ukoll tnaqqis fis-salarji, tnaqqis fl-impjiegi u tnaqqis fl-infiq pubbliku. Kenna reċessjoni tal-GDP b'25% dejn kbir privat u żieda fil-qatt sa 20% illi issa anka jekk tjib qed iwassal għal qat strutturali. Din hija l-esperjenza tal-Latvja. Grazzi. I have to inf Grazzi, ikolli ninformakom li l-prezentazzjonijiet kollha tal-kallima li edin jaslunna ħajġu uploadjati fuq is-sit ta' din il-konferenza fuq l-internet. Is-sit tal-internet huwa www.europarl.europa.eu slash EPW 2014. il diskorsi kollu ma disponibli fuq din fuq din il-website. ħarsu daqxin li l-arloċ ħin qed jafas u għalhekk żommu mal ħina lokatalikom ta' żewġ minuti u mhux iktar. Issa l-Onorevoli Karexe minn Franza. Oui, merci. Grazzi ħafna, President. Malajl ħafna, jina nishtiq nitkellem dwar il-faċilità li nikritikaw, ninkriminaw il-Kommissjoni u mpoġġu il-problema, il-problemi kollha ta' pajjiżna bħala responsabilta tagħha. L-ewwel nett Ovvjament l-orientazzjoni tal-Kummissjoni dejjem eh, jaddu wara li jkun hemm il-Kunsill eh, Ewropew. Ġifieri wara kollox huma l-gvernijiet għandhom responsabilità politika. mbagħad hemm ir-responsabilità tal-gvernijiet f'din il-kriżi Ir-responsabilità minħabba l-fatt li kienem min ħalla jiġri bih ħalla id-deficit jiġri bieħ. Eh? U ma jistax ikun dejjem noqod npuntaw subajna lejn il-Kummissjona anki jekk minnu kif qed tajjeb suro li ren il-mod ta' kif inti tkellim dwar ix-xogħol tal-Kummissjoni f'dan l-aħħar snin, anki ġifieri l-Kummissjoni ħafna drabi kellha terġa' tirrevedi mħabba ritmu tal-aġustament ukoll. Mela l-istoqsijiet hija waħda sempliċi surren. Meta l-irkupru beda anki jekk għadu dajjef u l-inċertezza għada hemm, kif se nagħmlu? sabiex dan eh, l-irkupru, dan l-pirjar, nkunu nistaw nejnuħ il-konsiderazzjoni tal-budget, l-riforma strutturali, imma jista' jkun li fċertu pajjiżi natu spin, natu għom spinta l-qoddim permezz ta' ċerti eh, strumenti, strumenti ġodda eh, fuq livell Ewropew jew kella fiż-żona tal-Euro eh, sabiex dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jagħmlu l-għażliet it-tajba u bekk jiġifieri li rkupru jsir issir proċedura konsolidata iktar qawwija. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Is-Sur Cabarita Eduardo mill-Portugal. Ikjoġbok. Thank you, Chairman. Grazzi, President. Sur Oliren, grazzi tal-ġejt fostna. Iżda ma naqbilx ma l-vizjoni wartu zartijak fuq il-politika ta' ġustamentu fuq il-suċess tal-mekkanizmu ta' trojka. Jekk naqraw la bosta rapport mill-Parlament Ewropew, il-Portugal fl-2007 jiġifieri is-sena il portugal fl 2007 jiġifieri is sena tal-aħħar qabel il-kriżi tas-sistema finanzjarja kellha dejn pubbliku ta' 62%, deficit ta' 3% u l-ekonomija kienet qed tikber iktar minn 2%. Minħabba il-nuqqas ta' tweġiba Ewropea adegwata u fil-ħin u minħabba ta' nuqqas ta' stabilità politika, il-Portugal ġi imġiel li ikunem politika ta' ġustament fil-konfront tiegħu. Dan il-ftejim ġi applikat miżuri aktar ħorox minn dak li ġi imbassar fl-MOU oriġinali il-politiki ta' austerita iktar minn irdupjaw dak li ġi imbassar formalment. Istituzzjonijiet Ewropej użaw l-trojka bħala strument politiku, strument finanzjarju u ma diskutawx ma l-imsieħba soċjali tal-Portugal u l-Parlament Portugiż. U issa tistaw terreferu għal qasam monetarju imma tħarsu lejn l-lat ekonomiku, lejn l-ekonomija reali, jek tħarsu lejn qasam soċjali, l-ekonomija tal-Portugal, issa tinsab situazzjoni li jaqqar minn fi meta ma' sentej u nofs ilu. U hemm konsegwenza mftejm soċjali importanti bej imsieħba soċjali, bej min ħaddem, bej l-impjegati li huma kontra il-mod kif il-programm ta' ġustament ġi żviluppat. Issa għaddejna minn tliet snin ta' reċessjoni għandna lar rata ta' qatt fid demokraziji u l-Portugal huwa pajjiż pro-Ewropew b'saħħtu. Bdejna bi kriżi ekonomika fl-Ewropa, u issa għanna kriżi soċjali għalila u mhux qed nistennew fl-elezzjonijiet Ewropej minħabba l-politiki żbaljati li konna kriżi politika kbira fil-fiduċa fl-Europa demokratika. Aħna rridu iktar Europa u mhux Europa mingħajr diskussjoni ma' ċittadini u diskussjoni ma' ċittadini Ewropej bħal maġara bosta drabi dan l-aħħar sentej u nofs. Grazie, President. Xenja kollega Norbert Bartley Grazie, Norbert mill-Germania. No, wenn ich mich nicht... Grazie, President. Ma nafx jekk sejjer żball, imma s-suġġett ta' wara l-offsenar illum huwa ħsibijiet dwar supervizjoni budgetarja jew fiskali fl imu u naħseb li tajjeb kikun ifukaw iktar fuq dan is-suġġett flok nizvijaw U allura nistaqsi l sur Renġ, proposti għanda l-Kommissjoni f'moħħa li se tressa biex bekk il-Supervizjoni Fiskali fl-Unjoni Ewropea tista' tiġi msaħħa jew imtejba. Huwa neċessarju li jittieħdu miżuri bħal six-pack jew two-pack fejn il-koll napoġġawhom dawn il-mossi il-krizi u l-avvenimenti relatati mal-krizi u matali li il-supervizjoni nazjonali li għanna bħalissa miex bizzejiet fi żmien ta' kriżi. U allura jeħtieġ li niżguraw li il-kontenut ta' trattati ikun implementati fil-politiki nazzjonali l-Kummissjoni tkun tista' tagħmel monitoraġġ biex tara li dan qed jiġri. Irridu naraw jekk nistgħux nagħmlu aktar titjib fil-futur. Is-surrin preżenta sitwazzjoni kif inhi u sa ċertu punt hija pożittiva. Palma tafu deficit qegħdin jonsu, id-dejn qed jonqos. F'daw kollha aħbarijiet tajbin, imma ma nix ninsew li design fil-mija huwa iktar mit 80% permess taħt it-Trattat ta' Maastricht u deficit ta' 3% huwa iktar minn dak li ridna taħt Maastricht u għalhekk għadna ma lħaqniex il-ċifri li kienu l-mira tagħna fadlinna x'naqsfu fil-fatt u għalhekk għandna sitwazzjoni li teħtieġ titjieb. Palma naraw fil-Ġermanja l-konsolidazzjoni fiskali mhix l-oppost ta' tkabbir, anzi. Tfisser impjiegi ġodda. L-impjiegi ġodda jkunu maħluqa biss fejn l-investituri jkunu jemnu fil-futur ta' pajjiż u huma lesti li jinvestu b'tali mod li jiġġenera l-impjiegi il-konsolidazzjoni fiskali hija sine qua non ta' tkabbir futur. Jekk tagħti widen il-kollegi Grigi u dak li qed jgħidu huma għattabla ħabel kontra dak li qed jgħid is-sur Ren. Allura minn ħanemnu l-kollegi Grigi u s-sur Ren. Jekk is-supervizjoni tagħhom mhux ser taħdem bħalma qed jgħidu l-kollegi Grigi u l-programm mhux qed jaħdem, allura il-Kummissjoni x'għandha f'moħħa li tagħmel? qed jippjanaw li jkomplu il-programm Grik jew le, il-min se nemmen. Grazzi. Is-Sur Kalambra tal-Parlament tal-Portugal. The question, two questions. Grazzi għandi żewġ mistoqsijiet lill-Kummissarju Olli L-ewwel waħda inti tibqa tagħmel stqarrijiet li m'għandhom l-ebda rabta mal-fatti. Per eżempju dwar l-allegat kriżi fiskali tal-Portugal. Nixtieqek tikkummenta kif huwa possibbli l-Kummissjoni Ewropea tajt il-Portugal nefqet iż meta fl-2008 għandi dokument qoddimi hawnhekk Ġunju tal-2008 fil-fat b'rakkomandazzjoni tal kummissjoni u l-Kunsill, il-Kunsill qal li l-Kunsill jikkonkludi li l-Portugal id-deficit tiegħu tnaqqas inqas minn 3% b'mod sostenibbli. Ħriżna mill-proċedura ta' dejn eċċessiv fil-2008 iktar b'stadju bikri li mistenni u jekk isu dawn il-fatti kif tistgħu tgħidu l kriżi fil-Portugal kriżi ta' nefqa eċċessiva Barra minn hekk fil-rapporti ta' kull kwarta sena ta' tħares li id-dejta li għandek il-Portugal kienet imqarba lejn il-Ġermanja, l-pajjiż fl-Unjoni Ewropea kollha fejn domanda interna kibret lanqas u fejn il-konsum intern kważi laqqas kiber. Ġifieri kien żommu dawn il-fatti f'moħħna. Jista' jekk jogħġbok tgħidilna fuq li ma' dejta qed sostni din l-istqarrija tiegħek li l-Portugal hija din il-kriżi tan-nefqa eċessiva qabel ovvjament kien hemm il-kriżi tal- eh, l-aspett fiskali anke fir rigward il-medja tal-Unjoni Ewropea nistaqsi kif pajjiż fqir bħdiġi kbar fl-edukazzjoni u l-investiment fir-riċerka, eċetera, jista' jżomm tkabbir bil-GDP potenzjali meta aħna tinkomplu naqtaw bil-bosta l-investiment pubbliku fil-enerġija li t-ġeddet, fl-edukazzjoni, fil-riċerka u fl-iżvilupp. U kurzita din mid-dejta li għandek fil-dipartiment tiegħek mill-Kummissjoni stess, il-potenzjal ta' GDP kienet jonqos fil-Portugal matul il-programm, u għalhekk bbażi ta' din id-dejta nixtieq nara li ma fatti qed tibbaża t istqarrijiet tiegħek fuqhom li tkompli insisti fuq pajjiżi. Grazzi. Ευχαριστούμε L-axħar kellim is-sur Kajjello mill-Parlament tal-Italja. Grazie Presidente. Grazie President. Il-biraħ kien hemm ġabra tal-kandidatura tal-twaqqif tal-Uffiċċju Parlamentari tal-Budget jew Fiscal Council kif huwa magħruf aħjar f'pajjiżi l-Italja li kien tard fil-nomina ta' din ta' dan l-uffiċju, issa skont il-waqif ta' dan il-regolament, il-moviment ta' 5.000 li jena nirrapprezenta fl-Italja is ħafna aspetti, trasparenza tal-kurrikola, l-indipendenza ta' dan l-uffiċju u l-obbligu li l-kandidati ikunu eh, il-kondotta tagħhom fuq livell ġudizzjarju. Nixtieq nara il-Parlament jaħseb dwar dan u nixtieq nressaq dan il-punt il-Kummissarju Oli Ren. Dan ir-rwol ta' dan l-uffiċċju kif tqisu kemm il-punt di vista tekniku kif ukoll politiku, x'inhi d-dejta li trid jipproduċi u fuq liema parametri tkun ibbażata r-responsabilità ta' din l-entità. Biex bekk ikun hemm standard li jiġi maħluq biex nabistabilixxu verament jekk l-Unjoni Ewropea mixjiex u xmiexja jallejn irkupru minn reċessjoni jew inkella kull darba rridu nħallu din l-interpretazzjoni fidejn il kommissari li jiġu wieħed wara l-ieħor. X'talima nistgħu nieħdu minn dawk il-pajjiżi li diġà implementaw din l-entità fl-istituzzjonijiet tagħhom. Forsi xaħat li huwa f'pożizzjoni iktar il qoddim minn meta mqabbel mal-Italja għat-twaqqif ta' dan il-Fiscal Council. X'nistgħu ntejbu pajjiżna x'jista' jtejjeb fit-twaqqif ta' dan l-uffiċċju. Grazzi. Emissi f'Karstume, Kire Bidrobek. Grazzi, ħafna. Sur komissarju, Saffidejk, fidejk biex tirrispondi. Sur Oliren. Thank you, thank you for your... Grazzi, grazzi għal mistoqsijiet pertinenti ħafna. Nibda minn tal-aħħar niftakarhom iktar, iktar friski fil-memorja tiegħi. Il-mistoqsija ta' Sur Karjello. Fil-rigward in-natura tal-Fiscal Councils indipendenti din importanti ħafna u huwa element ta' veru ta' sorveljanza fiskali biex verament nizgura li jkollna finanzi pubbliċi sostenibbli fuq medda medja ta' żmien. Fil-fatt dan huwa parti kemm anke jekk ma nafx użu ta', ta lingwaġġ ta' dan it-tip, imma hija parti tal-governanza msaħħa eh, mill-ġdid u anke l-kumpat fiskali li ġi maqbul mill-Istati membri u bekk wasanna għal dan l-uffiċċju. Issa nistaqsejt mod dirett x'tip ta' fiscal councils huma rrekmandati f'dan il-kuntest. Fil-fatt, hemm eżempji konformi ma' trattati u anke mal-kumpat fiskali li valla pena nsemmuhom. Jiena nemmen li kiku kont membru parlamentari ta' kwalinkwa stat membru ieħor jiena nqis li l-Olanda għandhom l-aqwa eżempju bil-buro tal-pjanar tagħhom imwaqqaf minn Landbirgen l-ewwel rebbieħ tal-Premju Nobel fix-xjenza ekonomika fl-1969 li ġie mwaqqaf fil-ħamsinijiet jekk mhix sejjer żball u din ir-responsabilità ta' tbassir makroekonomiku kif ukoll il-valutazzjonijiet fiskali u s-sistema fl-Olanda timxi tant li anke fil-programmi qabel elezzjonijiet dawn ikunu analizzati indipendentement minn dan is-CPB. Minn dan il-buro. Dan huwa sinjal ta' tħeġġiġ biex ikun hemm dibattitu raġonevoli eh, li għamel sens tal-politika fl-Istati Membri tagħna. Jiġifieri jekk sa ċertu mod aħna rridu entità indipendenti trid tiżgura li jkollok tbassir kredibbli tal-iżviluppi makroekonomiċi li diġà kellna problemi enormi fuqhom qabel. Kienet waħda mir raġunijiet għala ma kellna l-ebda sorveljanza effettiva fi snin imoddija anki qabel ma wasanna l-kriżi la fuq l-izbilanċi makroekonomiċi u laqqas tal-politiki fiskali. Jiġifieri rid ikollok dawn il-fiscal councils indipendenti, effettivi biex l-affarijiet jimxu ħarir. Anke fir rigward il-valutazzjonijiet tal-miżuri ta' konsolidazzjoni, dawn irridu jitqisu bħala kredibbli u konvinċenti. Fir rigward il-sur Batras, il-mistoqsija tiegħu fuq sorveljanza fiskali, nirreferi għal dak li ntqal qabel fuq il-Fiscal Councils Independenti Iżda naħseb naqbel miegħek li dan għandi sensazzjoni li din kienet iktar mistoqsija fuq il-qada ekonomika tal-pajjiżi tal-programmi ta' ġustament iktar mill dwar il-metodoloġija ta' sorveljanza fiskali. U hawnhekk naf li jinkont membru tal-Parlament Nazzjonali, tal-Parlament Ewropew u naf li fil-parlamenti, speċjalment fis sessjonijiet pubbliċi, Kulħadd qiegħed il-pożizzjoni tiegħu fil-arja mingħajr ebda bażit u evidenza ta' xejn. Imma importanti li nifrukaw iktar issa fuq is-sorveljanza fiskali f'din is-sessjoni għalek edena wara kollox, issa fil rigward il-politika fiskali rridu nifrukaw l-aktar fuq l-implementazzjoni ta' loqsa imsaħħa mill-ġdid ta' sorveljanza fiskali u politika li żviluppajna f'dan l-aħħar snin. Naħseb li sa' ċertu punt bejn il-mandat li jmiss tal- wara l-mandat li jmiss tal-Parlamentu tal-Kommissjoni rridu naraw kif ħanwaslu iktar simplifikazzjoni biex dan ikun iktar komprensibbli u jista' jinftiem għal ċittadini għal membri tal-Parlament kif ukoll għal membri tal-Kommissjoni wkoll. Għandek raġun li l-kondizjoni neċessarja għall-investiment u l-impiegi hija l-fiduċa u rnexxin narreġġaw lura dik il-fiduċa fl-ekonomija Ewropea fit tfassil tal-politika Ewropea f'dawn l-aħħar snin. L-aktar minħabba tliet raġunijiet li kienu importanti mill-2012 meta l-irkupru wittinna it-triq għalih. L-ewwel nett il-kredibilità saħħa tal-politika fiskali tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Dan jider fil-fatt li d-deficit fiskali niżlu minn 7 sa 3%. It-tieni l-azzjoni deċiżiva mill-Bank Ċentrali Ewropew biex ikun hemm stabilizzazzjoni ta' swieq tal bonzu tal-finanzi, speċjalment minn jannar tal-2012, u t-tielet il-governanza ekonomika msaħħa mill-ġdid li għanna l-lum fl-Unjoni Ewropea speċjalment fiż-żona euro. Dan jipprovdi afas b'saħħtu u sot għal konsolidazzjoni fiskali tal-finanzi pubbliċi għal medda medja ta' żmien u biex ikun hemm avvanzar effettiv tar-riformi strutturali. Dawn il-fatturi flimkien bidlu il-tfassil tal-politika u l-kuntest u l-klima ta' dan fl-Ewropa mill-2012 l Per eżempju, sen li għaddit, anki jekk kena krizi politika f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, dan ma sussax il-sisin ta' vera tal-Unjoni Ewropea palma kien ġara fl-2012. Is-sur Kalamba għajjem il-punti dwar il-Portugal. Irreferejt għan natura tal-krizi u staqsejt il-krizi fil-kas tal-Portugal kienix kwistjoni ta' tkabbir kajman u dejn eċessif privat u pubbliku li jumbat wassal biex il-Portugal jitlob l-assistenza finanzjarja. Inti u s-sur Gabrita u s-sunjura Ferreira u oħrajn irreferejtu għas situazzjoni ekonomika Iż-żieda fil-qatt hija r-riżultat tal-aġġustament tal-ekonomija Portugiża u l-ħtieġa li r-riżorsi jgħaddu minn setturi li tista' jsir skambju fihom għal dawk li ma jistax. Jiġifieri għandek żviluppi esterni li m'għandhomx jaqsmu mal-pajjiż bħal pereżempju domanda esterna u l-imġiba tas-swieq finanzjarji barranin. Imma bin-nuqqas ta' programm il-konsegwenzi soċjali kienu jkunu aktar ibsa mill-jumma bħalissa anke f'pajjiżi oħrajn fejn hemm swieq tal-bonds l-istess jew inkella m'għandhomx programm ta' assistenza sħiħ il-pjan tal-politika ta' tfassil tal-politika u l-dbatijiet li għaddejjin minnhom il-Portugal huma simili. Għalhekk il-ġlieda kontra l-qatt huwa għan kruċjali tal-programm kif hemm anki xhieda ta' dan fir-riformi tal-suq tax-xogħol u ħafna mir-riformi ġew maqbula iva mal-imsieħba soċjali. Sur Kabrita, Dan refera eh, ċertu punt għal kriżi li saret iktar diffiċli fil-Portugal minħabba r-reazzjoni li damet ma tasal minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li kien hemm dowmin anki fir-reazzjoni nazzjonali u xek għaliex Programmi bdow fil-sajf tal-2011 imma niftakar l-ewwel diskussjonijiet li kelli mal-Ministru tal-Finanzi tal-Portugal f'Ġunju tal-2010 u sena qabel dan ukoll dwar program possibli ta' ġustament ekonomiku għax rajna li l-qada ekonomika tal-Portugal kienet qed tiddajjef kull ma jmur. Fl-opinjoni tiegħi il-Portugal iktar ma aġixxiet malajr tant l-aħjar biex ikolla suċċess fil-bilanċ mill-ġdid mingħajr proċess diffiċli ta' aġġustament ekonomiku u kien ikun aħjar li tagħmlu qabel ma tasal darek mal-ħajt f'April tal-2011. Is-Sinjura Ferreira referi tal- kwistjoni tal-mutualizzazzjoni tad-dejn pubbliku fuq dan waqqafna grupp ta' esperti palma tafu biqbil mal-Parlament Ewropew u l kunsill dan ħajprovdi l-appoġġ tiegħu fuq il-fond ta' fidwa qabel it-tmim ta' Marzu dan għadu progress dan għadu xogħol li għadu għaddej bħalissa. Is-Sur Pimenos għandu raġun aħna naħdmu fl-imkien mal-gvern tal-Latvija u għandek raġun li l-Latvija deċidiet tagħmel zvalutar intern flok wieħed estern. Jien ġej minn pajjiż li għandu storja twila ta' zvalutar estern. Nista' ngħidlek li xi kultant ikunu inqas ħarxa, speċjalment meta ma jkollok xi swieq finanzjarji li tittijom rendi kont, imma anke mill-integrazzjoni tas suq finanzjarju xorta kienu iktar diffiċli u iktar ta' tawna u ġeħta ras meta mqabbel mal-imoddi. Mumiex xi passeġġata da mhux faċli, imma nafu li l-iżvilutar intern kien it-triq li kellna nieħdu u konna ta' suċċess f'dawn l-aħħar snin biex l-ekonomija terġa' tqum fuq saqajja. Is-sur Karex minn Franza rrefera r-responsabilità tal-gvernijiet u naqbel 100% fil-mija dwar dan, anki jekk ir-responsabilità taqa' fuq spallej l-Istati membri u l-gvernijiet u l-parlamenti tagħhom biex jiżguraw li l-politiki ekonomiċi u fiskali tal-Istati membri ikollhom bażi sostenibbli. Fir-rigward li rkupru nafu li għadu fraġli u rridu nżommu f'din it-triq sabiex bekk ikun hemm riformi u nappoġġaw l-kompetittività tkabbiru l impigi Biex nagħmlu dan irridu nagħmlu l-korrezzjonijiet finanzjarji, nieħdu inizjattivi ġodda biex nindirizzaw il-frammentazzjoni u anke nieħdu miżuri mirati sabiex bekk nindirizzaw il-livell u ta' taqat speċjalment dak fost iż żaża f'ħafna stati membri, kif qed nagħmlu flimkien mal-istess stati membri. Qed nitkellem dwar l-ikbar żewġ ekonomija ta' żona euro jekk iridu jaqdu servizz ta' vera għad kabbir sostenibbli u għal iktar impigi fl-Ewropa, il-Ġermanja, il ġermanja tkompli s-saxħa domanda domestika u tixpruna l-investiment privat u pubbliku u Franza trid tintensifika r-riformi ekonomiċi tagħha għal ġid tal kompetitività it-kabbir u l-impigi. L-istess japplika l-Italja bil-ħaq ukoll u anke l-pajjiżi oħrajn. Din hija il-rabta komplementarja li permezz tagħha jkollna l-aqwa appoġġ għal tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Ewropa. Din kienet ir-rekomendazzjoni tagħna dawn l-istati membri konċernati. Grazzi. Madam Chair, I, I Grazzi, Signora President, jien nixtieq ngħid il-Kummissarju għaliex ma weġibnix forsi nesa fuq il-Golden Shares u l-privatizzazzjoni fil-pajjiżi li din taħt programm tal-ġustament. Dan suġġett importanti jekk tista' tweġibni, jogħġbok. It's um, if it is considered as if jekk jekk il-President konsidra bħala parti mill din id-diskussjoni tal sorveljenza tal-politika merba biha Din kienet mistaqsija li kien hemm fid-diskussjoni ta' qabel naħseb tista' tiġi indirizzata f'dan l-ambitu. Rispondejt fil- smieħ anke fil-plenarja ta' Deċembru dwar din il-kwistjoni. U iġbek jek trid, mhux problema. Anke hawnhekk. Ir-responsabilità ta' min jieħu deċiżjoni fuq l-MOU, il-Memorandum ta' Fema, taqa fuq l-Istati membru, l konċernati u għal-Gvern, u għal-Parlament, ovvjament anke f'konsultazzjoni mal-imsieħba tal-istituzzjonijiet il-Kommissjoni Ewropea, l-Bank Ċentrali Ewropew u l-Fond Monetarju Internazzjonali. Iġifieri d-deċiżjoni fidejn il-Gvern u il-Gvern għandu id-dritt li jqis kwistjoni u oħra u din hija responsabilità tiegħu li jieħu dawn id-deċiżjonijiet. Grazzi ħafna, grazzi, grazzi Viċi President Ren u grazzi tal-li qatt anke għas-sessjoni li jmiss fil rigward l-implementazzjoni ta' ċiklu ta' semestru Ewropew u prioritajiet għall-2014. Nixtieq nilqa fisem il-ko-president tiegħi sur Aleksandros Premadopoulos, il-kummissarju Laszlo Andor li ħa jiġi maħna Dalwaqt, Philip De Baker ser jitkellem wara bħala rapporter tal-Kumitat Ekon fuq l-AGS istħarriġ annwali ta' tkabbir u Sur Gutierrez Presedo bħala rapporter anke fuq l-AGS. Jien ukoll nixtieq infakkarkom illi tistaw tistaqsu għal mikrofonu biex tintervjenu jew biex tagħmlu mistoqsijiet u sabiex inkun tistaw tagħmlu daw Dan tistridu timlow il-karti li għandkom u d-dimkom u taddu għomna. Għalek, kummissarju, issa nibdow bik, naddilek il-mikrofon. Thank you, thank you, Madam Chairman. Grazie ħafna, Senjura. Nishti nifraħlek għal-mota kif inti qassamt l-agenda ta' din il-laqa għax bekk ġifri tridu titqannu ftit bija l-iktar ħin. Mela, dak li jedna ftit qabel, issa ħanitkellmu fuq il-prioritajiet tal-AGS tal-2014 iġifiri kifet kif intom tafu ġifiri dan ikopri il-żmien, qasir żmien u dak medju I do it by saying that uh, we are at the start of Il-bidu ta' din is-sena l-ġdida ġabet sinjali pożittivi tal-irkupru. Il-bonds eh, fl-Irlanda, fil-Portugal rajna li nizlu l-indikaturi ekonomiċi issa marru għal-medja fuq medda twila ta' żmien u l-previżjonijiet qed joruna wkoll li l kupru se jkun pass sot. Imma xorta għadu kmini wis bnejdu li l-kriżi krizi xaħġa tal-passat u spiċċat. Speċjalment peress li f'ħafna ta' stati membri għatembrata ta' għat olja. Iġifiri l-irkupru Eh, rridu nabbinaw ma rati ta' iktar ta' postijiet ta' xogħol tkabbir u iktar xogħol. Ma rridux noqogħdu idejna fuq zaqna inserħu moħna li kollox għaddej sow. Issa, il-proċess li qed niddiskutu sa dal fir-raba ċiklu tiegħu u huwa il-ofqol tal-tkabbir politika ta' tkabbir u għax-xogħol tal-Unjoni Ewropea. Mela, ħanejdilkom ftit fuq il-prioritajiet li kif deċiżi mill-Kummissjoni għal semestru Ewropew tal-2014 l-ewwel net. Hemm bżonn inkomplu bil-konsolidazzjoni differenzjata tal-finanzi pubbliċi il-fiduċja edha hemm imma id-deficits naqsu bin-nofs imma l-konsiderazzjoni fiskali issa trid tara li jkun hemm eh, li l-miżuri jkunu iktar aċċettabbli, speċjalment fil-qasam fiskali. U bekk ġifiri it-tejbu il-prospetti ta' tkabbir u l-inċentivi. Etnit kelmu fuq s-sigurta soċjali u anke il-mod ta' kif jintnefqu l-flus fl-infrastruttura, l-innovazzjoni u fl-edukazzjoni. Wieħed jista' jgħid li meta ftit fl-aħħar tas sena l-oħra rajna li l-istess bilanċ għal tkabbir sostenibli u għal iktar xogħol dan u hija priorità imma hemm eh, sfidi ġodda f'din il-fażi tal-kupru u rridu niffaċċjawhom. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm is-self tal-banek li dan imuru il-flejjes jiġu pumpjati fil-ekonomija veru. Ġifiri għaxċertu kumpaniji xorta qed ikollhom problemi biex jiksbu krediti għall-investiment hemm bżonn li natu il-fiduċja sħiħa. Meta wieħed iqabbal mal-bidu tal-kriżi, il-balance sheets ta' da żmien mhux fuq lassi tossiċi kif kienu f'xi tlieta erba' ħames snin ilu, imma issa l-problemi iktar għandhom xaqsmu mal-aġġustament ekonomiku il-revizjonijiet ta' l-asset qualities li se nagħmlu din is-sena u il-kontrolli u anki l-Unjoni Bankarja dawn kollha huma elementi importanti fl-aġenda ta' riforma f'dan is-settur. Punt importanti ieħor huwa id-dejn tal-familji il-buffers u l-stress tests speċjalment meta wieħed jitkellem ukoll fuq is-self li jrid jgħaddi għand l-SMEs Dan huwa importanti biex mill-irkupru l-ekonomija tal-Unjoni tqum verament fuq saqajja u timxi b'mod maġġel. Nixtieq nixbilkom l-attenzjoni għal proposti li s-sur Barnier prezentajna jiena u s-sur Barnier dwar l-investiment fuq medda twila ta' żmien fl-Ewropa dan kollu ovvjament għamilni wara li kienem konsultazzjoni mal-imsieħba kollha fl-Unjoni Ewropea. rridu u kol naraw li il-ħaddima il um, tagħna ikollhom ċertu appoġġ, ċertu għajnuna u naraw kif sensibu l-kaptu tal-problema tal-qatt. Ovvjament il-kollega tiegħi se jitkellem ftit iktar fuq dan il-punt tal qat huwa stabilizzat imma il-rati tal-rati tal-qat fost iż-żaza għadu jikber, anki ġifiri n-numru ta' nies li qegħdin isiru foqra. Il-ġustizzja soċjali li ovvjament għandha għandna natu kasa meta nqisu l-finanzi pubbliċi sistemi ta' taxxa iktar effiċjenti, inqas taxxa fuq il-familji sabiex ukoll naraw li jkun hemm nkunu iktar ġusti ma jkunx hemm lok għal min irid jevad it taxxa Hemm bżonn inkomplu bli modernizzar tal-settur eh, pubbliku, eh, rrid ikun hemm iktar koordinament bejn il-livelli differenti tal-gvern, eh, tonqos il-burokrazija U l-Kummissjoni dwar dan kollu tixtieq li taħdem iktar mill-qrib biex ikun hemm riżultati ħafna aħjar. Alek Sinjura President, Onorevoli Membri, Sinjuri, part importanti fl-aġenda tagħna sabiex l-Unjoni tkun tista timxi minn irkupru fraġili imma lejn iktar tkabbir u għal fej kunem iktar xogħol huwa l-indirizzar ta' dawn ta' dan l izbilanċi makroekonomiċi li rajna isseħħu matul il-kriżi. Għalhekk il-proċedura għal dan huwa l-qofol ta' dan is-semestru Ewropew. U sejna l attenzjoni li xilqu nispera li intom ukoll fil-proċeduri eh, fil-parlamenti fil-parlamenti tal-Stati Membri wkoll tagħtuhom il- il-konsiderazzjoni mistħoqa. Flimkien ma l annual Growth Survey, em, eh, We are preparing an in-depth analysis, uh, in-depth review for... Rajna li 16 il-pajizi se jridu jiġu kontrollati bekk nkunu nistaw niddeċidu fuq l-izbilanċi. U xtip ta' politika ikun hemm bżonn biex jiġu korreġuti l-isbilanċi. Mir-rapporti qed naraw li hemm stati membri li qed jagħmlu progress bil-użu tal-current account tagħhom u jnaqsu id-deficit, pereżempju l-Irlanda u Spanja. Imma hemm bżonn ta' iktar sforzi minn dawk il-pajjiżi li għandhom surplus sabiex il-bilanċar mill-ġdid u l-proċess tal-ekonomija verament imur il qudim Mhux qegħdin nitkellmu biss fuq il kompetitività jew li naraw li jkun hemm iktar dejn imma biex naraw jekk surplus meta jkun hemm wisq surplus x'ikun qed jikkaġuna dan. U rridu li naraw li l-żona kollha tal-Euro tkun iktar kompetittiva meta mqabla mal-bqija tad-dinja u bekk inku ikonna tkabbir sostenibli u iktar postijiet tax-xogħol fl-Ewropa. Nista' ngħidilkom ukoll li l-Kummissjoni dawn l-in-depth review se eh, tippreżentom probabbilment f'Marzu ta' din is-sena. Għalhekk, Signor President, Sinjuri, nixtieq nikkonkludi u ngħid li semestru Ewropew tal-2014 issa għaddej ġmielu u anki jekk ħafna affarijiet saru biex namlu riforma fl-Ewropa fil-settur pubbliku fis-soċjetajiet tagħna u qed naraw li l-kupru għaddej sew xorta għad baqa ħafna xi jsir. U s suċċess ta' semestru Ewropew biex irawem dawn ir-riformi ekonomiċi li se jmexxu lill-Ewropa minn il-kupru fraġil għal iktar tkabbir sostenibbli u iktar posti ta' xogħol jiddependi minn l-imsiebħa kollha. Ġifieri l-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew it-tnej għandhom rwol ruwol ċentrali, ruol kruċjali għalek jena nistenna bil-ħerqa id-debattitu tana dwar l-AGS 2014. Grazzi. Eh, Ευχαριστούμε τον Επίτροπο κύριο Λιρέν. Το λόγο έχει για 10 λεπτά ο... Grazie ħafna, sur Kommissarju, is-sur Laszlo Andorissa. Signori, rappresentanti tal-Parlament, il-raba eh, semestru Ewropew qed naraw iseħ meta l-ekonomija qiegħda turi sinjali tal-kupru. Imma kif għal il-Viċi President Surren dan l-kupru għadu għadu baxx u mhux daqshekk l-istess qed nitkellmu fuq 26.6 miljun ta' eh, persuni fl-2013 fl-Ewropa. Imma f'dan l-istadju ma nistgħux ngħidu li hemm iktar postijiet tax xogħol. Aħna f'dawn l-aħħar ħames snin ma tantx rajna suċċess fihom, speċjalment il-qatt fost iż-żgħażagħ, il-faqar li qatt ma rajna bħalu u anki żbilanċi u nuqqas gwaljanza soċjali għadhom magħna il-kwistjoni mhix biss li il-qat u il-faqar kibru telaw meta nqablu mal-medja, hemm diverġenzi bejn l-istati membri nfushom speċjalment eh, meta qablu il zona tal u dawk il-pajjiżi fiċ-ċentru u dawk fil-periferija. Dan ovvjament jostakola il-fatt li jkun hemm tal-GDP. Illum il-Kummissjoni ħarġet l-Annual Review tal-żvilupp soċjali fl-Ewropa li jagħmel analiżi ta' dawn l-isfidi ħafna dettal. Ħanejdilkom ftit xinu xinu dawn l-isfidi skont dan ir-rapport li għadu kemm ħareġ anki jem il-Joint Employment Report li aħna ħriġna pala Komissjoni f'Novembru pala parti mill-pakketta l-AGS. L-ewwel ir-rati ta' eh, xogħol fl-Unjoni komplow jonsu eh, jinslu is-sena l-oħra. Imma f'kategorija waħda biss ma kienx ma, sarx dan f'dawk tal-ħaddiema iktar gbar fis-fil-età. Qed naraw li hemm inqas jekk ma jkunx hemm investiment fil-kapital uman ma nistgħux noħolqu iktar xogħol, irridu kon ngħinu dawk in-nies qiegħda. Anki m'hemmx distribuzzjoni tajba ta' min jitlef ix-xogħol il-fatt li hemm eh, kuntratti temporanji u, u nies minn pajjiżi terzi li iktar intaqtu ħażin. Il-segmentazzjoni u kol naraw iġifiri xol li ma tantx huwa protett problemi u koll ta' numru ta' sijat li wħed jaħdem u anki il-differenzi bejn il-sessi innu għasta taħriċ anki eh, nies li forsi ma laħqux ċertu livell ta' edukazzjoni. With skills demand leading to increased unemployment risk for the low skill. Il-skemi ta' provista u kol qed naraw li mhux qed leħu il-potenzjal fl-Ewropa l-kompetittivament, eh, kompetittività. Et naraw li irridu naraw eżattament x'inhija eh, domanda tax-xogħol. Din id-domanda tax-xogħol qed tiġi għamħabba illo l-taxxi għolin f'ħafna stati membri. It-kabbir tal-GDP jista' jġib miegħu ukoll inqas faqar u inqas qatt imma dan il-progress se jkun bil-mod. U s-sitwazzjoni ta' nis fqar u dok li qiegħda ma tantx se tmur l-aħjar sakemm il-gvernijiet tagħhom ma jgħinuhomx skont rapport riċenti dwar il-xejrit fl-Europa jeżamina tranzizzjonijiet ukoll li wieħed tal-faqar. Din hija direzzjoni ġdida fl-analiżi tagħna. U qed naraw li minn kull tlet Ewropej li jkunu fil-faqar, wieħed biss minnhom jirnexxielu jirkupra f'sena u joħroġ mill-faqar sabiex adult joħroġ mill-faqar, persuna trid tissib xogħol l-ewwel nit imma mhux dan kol biżejjed. F'nofs biss tal-każijiet dan huwa il-każ jiddependi ħafna mit-tip ta' xogħol, kemm kemm ikun is-salarju u kemm persuna tista' taħdem bħala numru ta' e, sigħat. Jiddependi ħafna mill-familja u anki jekk l-imsieħeb ikunx qed jaħdem jew le. Għalhekk ma nistgħux ngħidu li jekk wieħed għandu xogħol wieħed ikun qed jaqla lejxin tiegħu kif suppost. Dan għandu implikazzjonijiet importanti wkoll għal dak li wieħed ikun jista' eh, jistenni mill-irkupru il-fat li jonqos il qatt mhux biżejjed għalhekk. The increasing trend in poverty. Anki ġifiri biex innaqsu xejrit tal-faqar il-faqar se jibqa' magħna jekk il-polarizzazzjoni bejn il-salarju għolja u dawk baxxi ikompli u jekk iktar u iktar nies bil-fors iridu jaħdmu part-time. Għalhekk min jieħu deċiżjonijiet irid joqgħod attent mhux biss biex joħloq iktar postijiet tax-xogħol imma anki għall-aċċess ta' xogħol u n-natura tal posit tax-xogħol maħluqa biex inkunu nistgħu nitkellmu fuq eh, xogħol inklusiv, xogħol deċenti il-fat li nejnu namlu income support dan eh, se jkun bżon jus anki għal dawk il-familji il-fejn il-nis dik il-familja jkollhom anki xogħol. Onorevoli membri, ħan semmilkom xiftit issa l-scoreboard ta' social indicators li għanna li aħna analizzajna għal-ewwel darba fir-rapport tal-2014 sabiex insaħħu dimensjoni soċjali tal-EMU Dan l-scoreboard huwa għodda ġdida biex nidentifikaw il-problemi soċjali u dawk tax-xogħol li jistgħu jeffettwaw ukoll l-EMU. Qed nitkellmu fuq ħames indikaturi prinċipali mela il-qatt, il-qatt fost iż żaża u numru ta' persuni żgħar li l-qasbis il- l-NEET e e din il-kategorija mbagħad huwa l-inkam tal-familji il-perċentwal tal-popolazzjoni li tista' taħdem li qiegħda forsi lejn il-faqar u id-diverġenza bejn is-salarji naraw u kol mir rapport kif finu ma xejrit fl-istati membri, specialment fi zona tal-Europ. Il-situazzjoni fl-Europa tal-nofsinar ovvjament hija waħda ta' krizi gravi. Anki dawk l-istati membri iktar resilienti diġa qed jiġu kontaminati mħabba l-ekrik demand u anki l-fat li memx fiduċja daqshekk tajba. Id-diverġenza toħroġ ċara fir-rati ta' qatt, ir-rati ta' qatt fost iż-żgħażagħ u anki il-bżonnijiet tal-NEETs. Et naraw u kol l-izbilanċ fil-tul tal-familji ir-rati tal-faqar olow ukoll fil-periferija anki jekk baqgħu l-istess fiċ-ċentru tal-Ewropa. Meta dan l-scoreboard ġie approvat mill-Kunsill, issa fis-semestru ridu nużaw sow jekk wieħed iqis ukoll eh, kif jasbuha l-imsieħba l-oħra ħana qegħdin naħdmu flimkien mal-Istati Membri biex niżguraw li dan kollu jidħol fil-sistema ta' governanza ekonomika, speċjalment fil-multilateral surveillance u għal dak li huma rekomandazzjoni speċifiċi ta' kull pajjiż. Onorevoli membri, nixtieq nikkonkludi billi niġbor fil-qosor il-prioritajiet li identifikajna fil-loqsma ekonomiċi u ta' xol. L-sfidi huma l-istess pal ta' sena l-oħra ma' fċertu kazi huma iktar, qed jinħassu iktar bħala ħżiena jixbħu kol l-AGS ta' sena l-oħra. Il-parteċipazzjoni fil-dinja ta' xol u importanti ħafna l-implementazzjoni tar riformi rridu nkompluhom speċjalment orientazzjoni mill-ġdid għal dawk nis li huma qiegħda biex forsi jkollhom xi xogħol produttiv. L-istati membri iridu jaħdmu iktar speċjalment biex jaraw li jkun hemm talba għal xogħol il-fatt li hemm kontribuzzjonijiet eh, soċjali u taxxi anke salarji baxxi, dawn il-kontribuzzjonijiet mhux talli baqgħu għolja talli li anke jekk kien hemm rekomendazzjoni biex daw jinżlu. Jekk wieħed inaqqas it-taxxa jagħti stimolu għal iktar eh, xogħol għal iktar nies li jiġu reklutat jiġu ingaġġati għax-xogħol competitiveness and aggregate U qed naraw ukoll din l-aggregate demand. Ovvjament is-sitwazzjoni tvarja bejn pajjiż u ieħor imma eh, mod ġenerali naraw il-problemi tas-salarji bħalissa li huma baxxi imħabba it-taxxa u dawk il-pajjiżi li għaddejjin mhux ħażin xi ħaġa tista' tsir fuq il-kwistjoni tat-taxxa. Irridu nżommu l-employability u l mod ta' kif il-labor force jista' jiġi adattat. It-taħriġ speċjalment il dawk is-setturi li ngħidulhom diġitali il-bojot u l-ħodor. Sa hemm bżonn li nagħtu iktar attenzjoni għal partiċipazzjoni fid-dinja tax-xogħol minn fost iż-żgħażagħ. Dawk li ilhom qiegħda in-nisa dawk li ġejjin minn familji ta' immigranti u persuni ta' ċertu età hemm bżonn li insaħħu il reżiljenza tal-dinja tax-xogħol naraw li l-kumpanniji jkunu jistaw f'pożizzjoni li jimbidlu, id-dialogu soċjali, il servizzi eh, pubbliċi jrid ikun hemm ukoll iktar mobilità għalhekk hija importanti ħafna l-proposta tal-Kommissjoni tal-Jurex u riforma eh, li naqsu segmentazzjoni anki jekk inżommu livell ta' sigurtà tax-xogħol sabiex aħna insaħħu l-kompetittività fuq medda twila ta' żmien irridu insaħħu l-edukazzjoni u l kompetenzi il-ħilijiet biex noħorġu iktar qawwija mill-kriżi u nersqu lejn il-miri tal-2020, dan kollu jfisser li l-politika soċjali għandha tiġi modernizzata. Hemm bżonn għalhekk riforma strutturali iktar effiċjenza. Irtu kunem u kol iktar investiment titjib tal-kapital uman, eh, koezjoni soċjali, dan ifisser li kunem aċċess għal benefiċċji soċjali. Fl-aħħar sinjuri nixtieq nuri it-tama tal-Kummissjoni li s-semestru tal-2014 jara li l-imsieħba soċjali jkunu iktar involuti. Dan mhux biss fuq il-livell Ewropew imma fuq il level nazzjonali sabiex jiġu definiti il-riformi u iktar miżuri li jisaxħu id-dinja tax-xogħol u jġibu wkoll progress soċjali. Grazzi ħafna. Thank you very much, Commissioner. Grazzi tassew, kommissarju Andor. Issa nistaqsi l-Filip Debaker, ir rapporter għal-Kumitat Ekon dwar l-AGS stħarriċ annwali dwar it-kabbir sabiex jatina prezentazzjoni qasira. Grazzi President, grazzi Komissarju l-introduzzjoni ta'kom. Bi pjaċir kbir natikom merħba unnek fil-Parlament Ewropew bħala rapporter għal istħarriċ annwali dwar it-kabbir 2014 kif aħna mdorrijin fil-Parlament kull sena mill-Kumitat għall-affarijiet ekonomiċi u monetarji u anke mill-Kumitat għall-impjiegi u l-affarijiet soċjali aħna niproduċu rapport dwar ir-rakkomandazzjonijiet u d-bassir tal-Kummissjoni Ewropea. Dan huwa parti minn proċess akbar, proċess li għadu għaddej u għat irid jiġi irfinat dwar ir-responsabilità demokratika u kol ir-responsabilità unek fl-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena ġejt mitlub natikom prezentazzjoni qasira taħut mill-elementi li aħna involvejna fil-Kumitat Ekon dwar istħarriġ ta' tkabbir annwali Sari ġanwali dwar it-kapir 2014. Kif diġa semmew xi kelli moħra qabli aħna rajna l-ewwel sinjal tar kupru fraġli u kajman dan jatina raġuni sabiex nkunu ottimisti. Għaliex, għaliex għall-inqas il linita politika li ġew implementati fuq l-level tal-Unjoni Ewropea diġà diskutejna six u Tupek. u ħafna mill-riformi strutturali ġew implementati fuq livell nazzjonali għall-inqas permettunna illi ma nibqawx ngħidu illi se jkollna żona euro, illi ser tisfaxxa pajjiżi li ser ikollhom jitilqu miż-żona euro. Imma għandna stabilità ekonomika u finanzjarja fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona euro. Dan huwa pass il qudiem li aħna minna. Dan ma jfissirx li kollox miexi fuq ir-rubini li lanqas xejn. fir rapport tiegħi aħna identifikajna xi kwistjonijiet li qed irdu naħdmu fuqhom. Wieħed mill-punti ewlenin lenin huwa kif ser nagħtu mbottatura lill-ekonomija, kif ser nżidu l-kompetittività tal-ekonomija nazzjonali Ewropea tagħna. F'ekonomija globali li qed tinbidel il-ħin kollu dan ser ikun ewlieni sabiex aħna nkunu nistgħu nibnu it-kabbir ikonna ħolqien tal-postijiet tax-xogħol u niżguraw li l-ekonomija tikber. Imbagħad hemm diskussjonijiet dwar l-ispiża tax-xogħol li tkun f'konformità mal-produttività kien proċess ta' sew diffiċli f'ħafna mill-istati membri. Ir-rapport fl-istess waqt identifika ir-riformi strutturali sostenibbli rridu jitkomplew u rridu niżguraw illi dawn jistgħu nistaw nqablu ma t-kabbir ekonomiku, zda bizda nisira nabżon bżonn ta' investiment minnaħa pubblika u privata fi riċerka u fi iżvilupp u kif diġà semma mill komissarju għandor anke fl-edukazzjoni u l-abiltajiet. Hemmhekk qed tfadlilna ħafna x'namlu sabiex id-domandi fis suq tax-xogħol ikunu f'konformità ma' dak li hu disponibbli u ikonna tranzizjoni aktar fluida, timxi aktar ħarir Imbagħad għandna l-livell Ewropew u l-livell nazzjonali u għal-livell Ewropew aħna identifikajna priorità ewlenija sabiex naħdmu dwar it-lestija tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Għamina pass bir il-qoddim bl-Unjoni Bankarja, kenna ir-wol tal-Bank Ċentrali Ewropew li jen sabiex tiġi stabilizzata s-sistema finanzjarja, iżda dan għadu l-bidu, għatfadlina ħafna x'naqtfu sabiex is-sistema bankarja tiġi stabilizzata ħalli naqdu il-finanzjar mill-ġdid tal-ekonomija reali. Fuq livell Ewropew għandna l-frammentazzjoni li qegħdin naraw llum kif se niġġildula fuq livell finanzjarju fuq livell ekonomiku ħalli tlestija tas-suq intern naraw illi jkun priorità l mandat illi jmiss għal Kummissjoni u anke għall Parlament Ewropew. Kif diġà semma l-Kummissarju Andor, irdu naraw kif se naċċertaw illi s-swieq tax-xogħol jaħdmu b'mod aktar effettiv mhux biss fl-Istati Membri imma fost l-Istati Membri. Ħalli jkun hemm approċċ pożittiv lill-immigrazzjoni u l-immigrazzjoni l-mobilità tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea. L-Istati Membri ovvjament dawn għandhom sfidi kbar li nistgħu narawhom fir-rapporti jekk jogħġbok tista' titkellem iktar bil-mod tgħid il-President tajjeb u jsejt il-kellim. il president tajjeb u jsejt il il kellim għanna aktar minn 90% tal-GDP u dan qed ixekkel il-tkabbir dan jitfa' piż kbir fuq il-ġenerazzjonijiet tal ġejjini Xi ħaġa rridu noqogħdu b'sebgħinejn dwar, rridu naraw kif ser nindirizzawha. Kif qal il-Sur Kummissarju Ren, Smajna li hemm din il-konsolidazzjoni fiskali li tħares it-kabbir li ser tkun meħtieġa fil-ġejjieni sabiex niżguraw il sistema tibqa' famla stabbli imma jien identifikajt prioritajiet oħra li naħseb li għandna nsegwhom fuq livell ta' stat membru. Diskutejt il-riforma strutturali fis-suq tax-xogħol, fis-sistemi ta' pensjonijiet li għandha titwetta u koll is-simplifikazzjoni ta' sistemi tat-taxxa, nindirizzaw l-evażjoni fiskali, il-frodi fiskali u anke fuq livell ta' stat membru irridu naċċertaw illi aħna nistaw inwaslu għall investimenti fuq medda twila ta' żmien fl-edukazzjoni fir-riċerka u l-iżvilupp u fl-effiċenza tal-enerġija. Problema u l-enija li qed naraw illum hija din frammentazzjoni tal-sistema finanzjarja fuq livell Ewropew u l-konsegwenzi hemmhekk naturalment huma illi qed naraw nuqqas ta' finanzjament, nuqqas ta' ċess għal fondi Eh, tal-SMEs. L-SMEs huma s-silsa tal-ekonomija Ewropea u mhix ħaġa tajba ma jkollhomx aċċess għal finanzi permezz tal-swieq tax-xogħol jew self. Din hija xi ħaġa f'kwistjoni rridu nindirizzawha fuq livell Ewropew. Bħala konklużjoni fir-rapport jiena insemmi u dinja parti me raġuni għaliex aħna norganizzaw dan l-avveniment illum għandna minnaħa l-appartenenza illi l-istati membri irdu juru fl-implementazzjoni ta' rakomandazzjoni li jisiru fuq livell Ewropew. Iżda fl-istess waqt hemm bżonn ta' bilanċ, bilanċ flimkien mal-responsabilità demokratika. Il-proċess li ġi diskret fil-semestru Ewropew, fil 6 pack fil 2 pack kollox għadu ġdid, għadna t-nibdew dibattitu fuq livell Ewropew, fuq livell nazzjonali, dwar kif nistaw insaxħu din il- responsabilità demokratika tal-proċess kollu kemmu. Jina smajt suġġerimenti tajba mens f'dawn l-aħħar jiem. U fi rapporti Ir-responsabilità demokratika ser tkun kruċjali jekk aħna rridu nipperswadu li ċittadini tagħna li l-passi li qed nagħmlu ma passi meħtieġa xi drabi mhux daqshekk sbieħ imma huma neċessarji. Dawn huma elementi li aħna qed nivolvu fir-rapporti tagħna u jiena ninsab ħerqan illi nisma' l-istoqsijiet tagħkom u li nikkomunika magħkom fil-ġejjeni, grazzi. Grazzi, Sur Baker għal-prezentazzjoni tiegħek. Sergio Gutierrez mill-Kumitat għall-Impjiegi l-kellim li jmiss. Nitolbu sabiex ma jaqbis il-ħin allokat għalih li għadak ta' erba' minuti. Iva, grazzi l-għon ufsar il tajjeb. l għol net nishtiq nitlob skuza għalix aħna qed ninnegozjaw fost il-gruppi kollha l-emendi ta' kompromess dwar ir-rapport. X'qed jiġri? bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Fejn huwa fukat id-dibattitu politiku tal-Kumitat Empl? Għanna dawn l-istati illi edin jisħu dwar l-irkupru u tkabbir. Iva, hemm dejta pożittiva u nistgħu nitkellmu dwar il-kupru. Imma sa dan it-tant qed naraw żewġ effetti żieda fid-diżugwaljanza fost l-istati membri u fiħdan l-istati u diżugwaljanza fost iċ-ċittadini, iġifiri. Fi kliem ieħor. Ħalli nkunu nistgħu nitkellmu dwar il-kupru, nisħu dwar il-data pożittiva, id-data pożittiva li għandna ġew sagrifikati l-anijiet soċjali li minnhom huwa responsabbli l-Kummissarju Andor irridu naraw illi rispettivament mill-pajjiż ta' oriġni tagħna mill taddin politiku tagħna jew insolvu l-problemi makroekonomiċi flimkien ma' dawk soċjali u dawk tal-impjiegi, jew inkella jekk ma nagħmlux dan fuq medda qasira ta' żmien ser jinqala gwaj makroekonomiku. Aħna identifikajna erba punti fi rapportana. L-ewwel ħaġa semmija l-Onorevoli Debaker, nuqqas pen minnaħa tal-Istati membri fir rigward ta' rakkomandazzjonijiet li għam il-Parlament Ewropew l-iktar għal dawk li huma marbuta mal-impjigi u l-kwistjoni soċjali. Kienna leġitimità demokratika illi għandha tagħmel tajjeb għal sovranità ċediment ta' sovranità nazzjonali l-istituzzjonijiet Ewropej dan naroh permess tal-kodeċiżjoni daħna tliet idejat l-ewwel net inkomplu mixin il-qoddim fuq livell Ewropew dwar ftejjim interistituzzjonali bil-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill sabiex ikonna l-kodeċiżjoni. Tieni net niggarantixxu illi l-Istati membri meta jwettqu l-pjanijiet nazzjonali ta' riforma tagħhom. Dan għandu jiġi diskuss l-ewwel fil-Parlament Nazzjonali qabel ma daw jintbatu lill-Kummissjoni Ewropea u mbagħad irridu niggarantixxu dialogu soċjali fit-tfassil ta' dawn il-pjanijiet. Imbagħad issuġġerejna illi qabel il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew mal-Ekofin għanna inlaqaw il-Ministri Ewropea għal affarijiet soċjali. It-tieni idea hija illi aħna wis nibżaw. Illi iva hemm sinjali pożittivi iżda dan jista' jaħbi ir-realtà tar kupru aktar kajman realtà tal-kupru illi qed iżid kif qed tilkom id-differenzi soċjali, id-differenzi fost iċ-ċittadini, fost il-popli. Wieħed minn kull ħames żagħżugħ jew żagħżugħa fl-Unjoni Ewropea illum il-ġurnata huwa qiegħed jew ja qiegħda u jsib jekk isib xogħol isib xogħol prekarju dan ikabbar ir-riskju soċjali, riskju li kiber bit-tliet darbiet u żid id-diverġenzi fost it-tul. Dan eret l istabilita ta' klassi medja illi kienet imsaħħa u soda fl-Unjoni Ewropea. Imbagħad ma rridux noqogħdu nitnikru u ma rridux nikkuntentaw b'dak illi ksibna mhux biżejjed li jkollna żvalutar intern tal-ispejjeż tas-salarji tagħna. No? iċ-ċittadini jaħsbu illi qed noħorġu b'mod tassew inġust mill-kriżi għaliex huma qegħdin jitilfu il-post tax-xogħol tagħhom jew inkella ftit mill-salarju mill tagħhom. Irdu nirkupraw din il-kompetittività fl-Ewropa. Per eżempju, il-pajjiżi l-aktar kompetittivi fid-dinja irdu jaraw il pajizi Ewropej irridu jaraw x'modelli soċjali għandhom dawn il-pajjiżi l-aktar kompetittivi fid-dinja. Irridu naqdu s-salarji mal-produttività. Iżda, aħna konsapevoli mill-fatt illi hemm rabta bejn produttività akbar u kondizzjonijiet aħjar tax-xogħol, pereżempju. Illum il-ġurnata. Jenat illi l-Kommissjoni Ewropea qalet illi fi Spanja li wieħed ikollu post tax-xogħol ma jiggarantix li wieħed jista' joħroġ mill-faqar. Dan għandu ġenna narblu l-affarijiet. Mhux biss dwar l-istrateġija ekonomika li tinsegu imma l-konsegwenzi soċjali ta' dawn u x'inhu il-mudell soċjali li għandna u rridu niddefendu. Fl-aħħar dun nkunu konxi mill-fatt illi l-effetti negattivi fit-tnaqqis tas salarji għandhom fuq id-domanda interna dan iġibna aktar dipendenti fuq is-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżi terzi oħra. Għal daqstant. Dan ixekkel tkabbir sostenibli fuq medja, media u twila ta' żmien u mbagħad irdu strateġija aktar ambizzjuża tal-impjiegi impjiegi fost iż-żgħażagħ nużaw aħjar il-fondi li għandna disponibbli din nitolbu reviżjoni tal-garanzija taż-żgħażagħ fil-qafas finanzjarju multijanwali nitolbu li l-istati membri sabiex huma jallokaw aktar fondi għal ħol inta postijiet ta' xogħol għażażaħ liktar din il-proposta tal-Gvern Spanjol illi inneħħi kwistjonijiet marbuta ma' żgħażagħ jisaħħaħ l-ewres u jgarantixxi l-portabilità ta' drittijiet soċjali. Ħafna żgħażagħ qed ikollhom jitilqu minn pajjiżhom u jimirħu band oħra fl-Unjoni Ewropea.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 ta' Senat Franċis. Iva, grazzi President Signori. L-Assoċjazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali l-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali fil-Semestru Ewropew mhux daqshekk biħġaru. Il-qat tal-Kumitat li ser nagħmlu għada filgħodu ser jippermettulna illi aħna ndirsaw kwistjonijiet speċifiċi u jkollna dibattitu veru. Jiena nemmen illi din il-laqa tal-lum għada qed tiġi mmexxija mill-prinċipji tas-soltu fejn wieħed huwa Ewropew. Ewropew ġust f'termini politiċi. Dan huwa pass lura illi aħna qed nagħmlu aħna f'Vilnius konna pjanajna sabiex niżviluppaw setta regoli ħalli naħtru grupp ta' ħidma u nispeċifikaw ir-rwol li għandhom il-parlamenti nazzjonali, il-membri tal-parlament kif jistaw ikunu involuti fil-verità, involuti f'xi ħaġa, jekk l-aġenda miex taħt il-kontroll tagħhom, m'hemm l-ebda sekretarjat, m'hemm l-ebda rapporters. U kollox isir palli kieku l-informazzjoni dwar l-Ewropa dejjem tittiġi mill-oli. Din hija idea li spiss nismawha fost l-elettori tagħna l-iktar fuqt fejn aħna qed naraw illi għandna l-elezzjoni fuq l-adba tal-bib. L-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, kummissarji. Nixtieq ngħidilkom għamlu xi ħaġa aktar u rew uru il-fiduċja tagħkom fil-Parlamenti Nazzjonali. Illi ir-wol tagħhom joġobna jew le ser ikun kruċjali jekk aħna rridu nimplementaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Grazzi, Sur Marini, aħna naqblu perfettament mal-konklużjoni tiegħek. Madana kollu, jiena nixtieq ngħidlek illi l-mistoqsija li inti għajjemt ġiet trattata fis-sessjoni li għaddiet. sar avviż illi l-Presidenza Griega kienet ser tibda l-konsultazzjonijiet u l-kwistjoni ta' proċedura kienet ser tiġi solvuta darba l-dejjem taħt il-presidenza taljana. Grazzi tal-klim tijak għal Το λόγο έχει ο κύριος Αντρέι Γκαλαζεύσκι από την Πολωνική Βουλή. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Adrożewski mill-Parlament tal-Polonja. Żewġ minuti, senjur. Dziękuję, panie przewodniczący. Grazie, president. Il-Polonja tappoġġa it-tisħiħ ta' sorveljanza ekonomika tappoġġa l-idea ta' semestru Ewropew illi daħħal ċertu mekkaniżmi sabiex jittejbu il-finanzi pubbliċi. Il-Parlament tal-Polonja jemmen illi l-introduzzjoni tas semestru Ewropew talok għal evalwazzjoni aktar oġġettiva tal-istat tal-ekonomija fil-Polonja u id-direzzjonijiet illi fihom għandha tivolvi l-ekonomija u l-isfera soċjali. Aħna napprezzaw prezzaw l-approċ flessibli tal-Kummissjoni li toħroġ rakkomandazzjoni tu fl-istess waqt tagħti widen għal proposti minn tal-Istati membri, proposti li anke ġejjin mill-Polonja u tirranġa rakkomandazzjonijiet tagħha din hija prassi ta' sew tajba u jiena nittama illi dan jagħti riżultati pożittivi. Is-semestru Ewropew wassal għal diskussjoni fil-Parlament tal-Polonja, diskussjoni li kienet tassew mqanqla u issa saret aktar immirata lejn il-kontenut dan huwa żvilupp pożittiv immens. Iżda jiena llum issa nixtieq ngħidilkom x'inhuma l-ostakli l-irdu nelbu sabiex niksbu l-miri ta' semestru Ewropew. Aħna nemnu li f'ħafna każijiet il-politika ekonomika mhux koerenti tal-Unjoni Ewropea u hawnhekk qed nirreferi għal dak illi l-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew jagħmlu Xi drabi ir-reazzjonijiet ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet tkun ikunu wisq bil-mod għal bidliet fl-ekonomija globali, kontrarjament ta' sens komun. Intom favur sorsi ta' enerġija li jiswew il-flus, kontrarjament għal dak li tagħmel l-Istati Uniti, per eżempju. Minnaħa l-oħra l-istati membri jisibu diffiċli jżommu bilanċ bejn l-investiment pubbliku u n-nefqa pubblika. Jena, nishtiqnejt ngħid finlandizi li huwa diffiċli immens li nżommu l-istess approċċ Ewropew. Approċċ ta' suq komuni meta ċikli ekonomiċi tal-istati membri jiddependu fuq id-dati tal-elezzjonijiet nazzjonali għaliex matul il-kampanja elettorali il-politiċi għandhom ħabta jresqu slogans populisti li appellaw għal poplu u mhux jiffukaw fuq ir-riformi meħtieġa. Grazzi tassew. Il-kollega mill-Polonja issa il-kollega Vincente Martinez mill-Parlament Spanjol. Grazzi, President. Fil-Parlament Spanjol aħna naqblu mija fil-mija mal-prioritajiet illi ġew stabiliti. Fi Spanja aħna nemnu illi aħna għamilna biċċa xogħol eċċezzjonali fl-Ewropa f'dawn l-aħħar sentejn. Bekk aħna stajna nibdlu ta' taħt fuq l-ekonomija Spanjola madana kollu meta nsemmu l-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea. Aħna Ta' sikwit nsemmu miżuri sbieħ illi għandhom jiġu applikati kullimkien ma dana kollu ħafna rakkomandazzjonijiet mhux mill-Parlament Ewropew ma mill-Kummissjoni Ewropea huma mirati lejn pajjiżi partikolari u ma japplikawx kullimkien għal kulħadd. Fil-Parlamenti Nazzjonali il-miżuri pożittivi jieħu l-mertu tagħhom il-gvern e kif il-miżuri ma jkunux daqshekk popolari wieħed jgħid illi dawn huma miżuri imposti minn Brussell. U ma mirati b'mod partikolari għal dan il-pajjiż. Dan qed iwassal għal ħafna tgergir. Jiena per eżempju xejn ma jien ħerqan dwar l-Unjoni Ewropea. Bek nemmen illi s supervizjoni tal-Unjoni Ewropea vizavi il-politika monetarja tal-Istati membri huma kritiċi għaliex kollox għandu influenza fuq xulxin. Irdu niżguraw li l-miżuri jiġu applikati fil-pajjiżi kollha u jiġu mitluba minn kulħadd. Jiena ma nemminx illi aħna qegħdin nagħmlu xi ħaġa tajba sabiex nsalvaw il-proġett Ewropew jekk ħafna ċittadini jemnu illi jem kejl differenti għal pajjiżi differenti din hija xi ħaġa li għandna npoġġuha fuq l-aġenda Ewropea. Grazzi. Kostantino Grazzi, bekk għala Issa nisimaw is-sur Pupakis tal-Parlament Ewropew grazzi jidher ċar li dimensjoni soċjali tal imu għanda tkun il-qofol tal-governanza ekonomika. Il-krizi u l-linji ta' politika li adottajna biex nġildula mux dejjem jgħat situazzjoni tajbin naraw l-nuqqas ta' gwaljanza bej tramuntana u nofsenar il-għatu speċjalment dak post iż-żaza għat marajna bħalu. F'pajjiżna dan tela għal 57%. U qed naraw li l-ispiża soċjali tmur eh, tonqos dejjem naraw li t-taxxi jolow. L-introjtu ukoll naqas imħabba il-frammentazzjoni ta' il-suq ta' xol. Il-xol minnum fih dux il-garanzija biex ma tkunx fqir il-politika makroekonomika mhix se tkun effiċjenti sakemm aħna ma nqisux id-dimensjoni soċjali u di l-perspettiva ta' dana tkabbir il-patt soċjali qawwija għandha bżonnu l-Ewropa u dan għandu jkun lantana. Lan għal eh, tkabbir minajr esklużjoni għabbażi tal-modell Ewropew. Fuq ir-rapport dwar ix-xogħol Nxaqsin saqsik, rekomendazzjoni tal-kull pajis, kif nistaw niġu għal bilanċ bej dimensjoni eh, ekonomika u soċjali? U inti se taħseb għal miżuri eh, speċifiċi għal eh, pajzi bħal Greċja li sa ilhom għaddejjin bi program ta' riforma ekonomika u li jistaw jibqgħu il barra minn dawn l-anijiet tal-Unjoni Ewropea l-2020. Grazzi. sur Oliren. nitlu l-bok li titkellem fil-qosor fil għandek 3 minuti, sinjur. Kiitoksia puheenjohtaja. Mieleni olen lyhyt ja, ja tänne. Grazie, president. Ma tantx għandi ħin disponibbli sabiex noħroġ bit weġibiet għal ħafna mistoqsijiet marbuta mal-politika ta' impjigi u kwistjonijiet ta' welfare. Dawn huma kwistjonijiet ta' sew validi naturalment għal-ġejjeni tal-Ewropa l-iktar għazzazax Ewropej. Is-Sur Kalaxevski saħaq illi il-Kummissjoni tagħti widen. Tisma' bir-reqqa id-dibattitu u il-kritika ta' dak illi aħna qed nagħmlu, kritika li feġġet mid-dibattitu. Is-Sur Debaker Nemmen illi huwa laqat il-musmar fuq rasu għal uħut mill-kwistjonijiet dwar it-kabbir tal-Ewropa u t-tisħiħ tal-ġejjeni tal-Ewropa bażi tal-modell Ewropew għal-welfare. Huwa semma rapporti li jisħu l-ħtieġa għal riformi tas-suq tax-xogħol. Tkellem dwar l-importanza tal-mobilità f'dan il-kontest ukoll. huwa wera ċertu dispjaċir li bħalissa hemm diverġenzi fis swieq tax-xogħol tagħna fi bnadi differenti fl-Ewropa jiena naqbel miegħu dawn huma sfidi li rridu nżommuhom quddiem għajnejna. Ix-xkiel l-ostakli għad kabbir għandna nippruvaw nelbuhom. Mod partikolari aħna rridu nibnu mill-ġdid is-settur bankarju tagħna. Ikonna settur, illi ikonna fidu, ikun jista' jkonna fiduċja fih, industrija bankarja soda. Ħalli mbagħad il-banek ikunu f'pożizzjoni fejn huma jkunu jistgħu iselfu l-ekonomija reali ħalli jiskattaw jistimulaw it-kabbir. Is-sur Marini tkellem dwar il-proċeduri u l-mod ta' kif aħna qed namlu ġestjoni ta' dan kollu, tkellem dwar il-kooperazzjoni, kooperazzjoni. kooperazzjoni fost il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Jiena nixtieq ngħidilkom illi huwa dritt tal-Parlament Ewropew illi huwa jitlob il-kummissarji sabiex huma jagħtu rendi kont ta' emilhom jagħmel jagħmlilhom mistoqsijiet parlamentari. Huma jridu jiżviluppaw is-setat ta' skrutinju tagħhom skont ir-rakkomandazzjonijiet li aħna nkunu għamilnilhom. Imbagħad. l-importanza illi wieħed jiffoka fuq ir-rakkomandazzjonijiet, per eżempju fil-Ministeri tal-Budgets, fil-pajjiżi tagħna fil-Ministeri tal-Finanzi, ir-rapporti dwar it tkabbir ir-rapporti dwar il-progress, Hemmhekk hemm ħtieġa għal dibattitu serju dwar kif nistgħu nimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet li jkunu saru minn mill-Kunsill. Għaliex iva, huwa fundamentali illi aħna nirrevedu il-miri tal-politika ekonomika tagħna u nidentifikaw ir-riformi li huma meħtieġa jekk aħna irdu niksbu dawn il-miri. Grazzi tassew tal-li tajtuni widen. Eh, Kire Andor, e is-sirasas ja 3 Andor issa? Inti u kol għandek 3 minuti, sinjur. Thank you much, uh, honorable members in this. Grazie ħafna f'dawn it-tliet minuti membri onorevoli nixtieq nikkonċentra fuq ftit punti. Ippermettu e li nibda billi nisħaq fuq l-importanza tal-kooperazzjoni tagħna mal-Parlamenti Nazzjonali. Kelli opportunitajiet biex inżur uħut mill mill-Finlandja minn Finlandja sal portugal mill-Greċja sal olanda u anke fil-ġemat li ġejjin jiena senżur il-Bundestag tal-Ġermanja u l-Assemblea ta' Franza. U dawn id-diskussjonijiet ikonna ikollhom impatt fuq l-analiżi tagħna pajjiż pajjiż u l-feedback li nirċivu minn dan id-dialogu huwa verament importanti. Nittama li meta tħarsu lejn is-CSRs rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż ta' sena li għaddiet, imma anke meta tqisu ċiklu li jmiss fi stadju iktar il qoddim taraw li aħna provajna infaslu l-analiżi u r-rekomendazzjonijiet u norbtuhom mal-sitwazzjoni reali fuq il-post. Per eżempju, hemm l-eżempju tal-garanziji għaż li semma s-Sur Gutierrex. dan tabel ħaqwa wieħed importanti ibbażat fuq il-livell tal-qat fost iż żaza u l-ħtiġijiet skont il-pajjiż konċernat. Jibni fuq l-esperjenza li hemm tal-pajjiżi biex nappoġġaw l-impiegi għazzazax billi nużaw l-istrumenti finanzjari tal-Unjoni Ewropea, speċjalment il-Fond Soċjali Ewropew. Dan ġi inkluż fl-aħħar ċiklu u aħna ser niġu lura iktar tard din is-sena billi nevalwaw l-implementazzjoni u l-pjaniet ta' implementazzjoni tal-garanzija żgħażagħ li kważi kull pajjiż temm dawk li huma intetalati biex jużaw dan l-istrument finanzjarju ġdid l-inizjattiva Zaza biex tappoġġa l-implementazzjoni tagħha. Anke dawk il-pajjiżi li għandhom popolazzjoni għolja ta' Roma l-sena li għaddiet rċevaw għall-aħħar darba CSRs, rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż, għax dan kien importanti biex niżguraw li jkun hemm politiku b'saħħtu u tħedġiġ biex ikomplu mexxu l qudiem il-programmi ta' integrazzjoni li mill-ġdid jistgħu jiġu appoġġati mill-istrumenti finanzjari tal-Unjoni Ewropea, mhux biss li SF imma anke il-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali. DRDF. rdf Ġifiri dawn huma l-programmi li ser jaqdu rwol importanti fl-opinjoni tiegħi biex nagħmlu progress għal ġlida kontra il-qat u il-faqar. Grazzi ħafna. Πανερχόμαστε e, στον κύκλο των ερωτήσεων από τους βουλευτές. naddu għal round ta' mistoqsijiet minnaħa tal-deputati Sinjura mill-Senat tal-Olanda. Żewġ minuti. Dear Chair, uh... Aziz President, qed nkellmek bħala rapporter għas semestru Ewropew tal-Kamra ta' Rappreżentanti, l-Kamra ta' Deputati tal-Olanda. Aħna bħala delegati tal-Olanda nużaw din il-konferenza interparlamentari biex naqsmu l-aqwa prassi tal-Istati membri, iktar milli li nitkellmu dwar il-proċeduri tas-semestru Ewropew. L-Olanda inatat rakkomandazzjoni biex ikun hemm riformi fil-pensjonijiet Għanna tradizjoni twila ħafna biex nifadlu għal pensjonijiet privati, ġifiri nirrikonoxxu li l-pensjonijiet irridu jkunu sostenibli. Fl-Olanda ninsabu fit-triq biex ninkorreġu l-età pensjonabli ma l-istennija tal-ħajja, pass pass tlet xhur kull sena għal minn dawk ta' 65 sena l-qoddim biex ikun hemm min ħallas il-bolla jirċiv il-pensjoni u jkun qed jagħti il-kontributi soċjali. Jiġifieri qed insibu diffikultajiet xorta waħda fir-rigward is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet biex iż-żgħażagħ ikun jistgħu jiġmaw il-pensjoni għalihom stess u mhux għal dawk li huma fleta pensjonabbli llum. Nixtieq inkun naf il-Kummissarju Andor x'jaħseb dwar kif ninna nindirizzaw l-effett tal-popolazzjoni dejjem tixjieħ viżavi iż żaża u kif salvargwardjaw il-pensjoni għaż-żgħażagħ tagħna għal uliedna u għal Nappella l-membri parlamentari tal-Istati membri kollha biex jużaw din il-konferenza biex nikkuntatjaw il-xulxin u nitalmu minn xulxin mid-diffikultajiet li naffaċċaw u soluzzjonijiet li nsibu fis-semestru Ewropew. Grazzi. Sì, eh, grazie, eh, signor Presidente. Il collega in Spagna. Grazie, Presidente. Naħseb li dak li għanna unek d-dimna huwa roadmap, agenda li hija waħda ambizjuża. Jina naħseb li hemm punti fondamentali, nixtieq nagħmel mistaqsija fuq id-domanda l-ewwel net ir-riforma fiskali, l-ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa u anke ġdida kontra rifugi fiskali, tax havens, huwa importanti biex ikonu nistgħu niffinanzjaw is-sostenibilità tal-welfare state. Dan huwa importanti għaliex hemm ħafna direttivi Ewropej li għandhom jiġu maħsuba mill-ġdid. Dan huwa aspett importanti ħafna hemm il-miżuri li ressa u koll il-President Obama fl-isem l-Istati Uniti anke bispinta li nata minnaħa tal-OECD imma minkejja dan l-Unjoni Ewropea ma tantx tagħmel wisq meta mqabbel magħhom, pereżempju il domin fir-rigward id-direttiva fuq l-Frankar, dan fl-2014 huwa importanti ħafna. anke fir rigward il-kwartieri ġenerali, anke fir rigward il-kumpaniji li kollhom eh, l-approċ tagħhom viżavi il-ħasil tal-flus, anke fir rigward l-aġenda digitali, ma tantx hemm azzjoni tal-Unjoni Ewropea u jiena nħoss li għandna nkunu ambizzjużi għaliex dan huwa element kruċali fil-binja fl-infrastruttura tal-Unjoni Ewropea. Xinajdu dwar il-flus, daw mhux qed jaslu mill-banek għall-ekonomija reali, ġifieri l-SMEs tagħna l-imprizi. Għaliex qed jiġri dan? Forsi għaliex il-proġett tal-monitika monetarja mhux dak ġust, m'hemmx biżejjed stimoli, m'hemmx biżejjed inċentivi biex il-banek jagħtu l-flus l-ekonomija reali, x'inhija l-bidla meħtieġa fil-politika monetarja biex bekk il-flejjes jaslu effettivament mill-banek għall-ekonomija reali. Grazzi. Eħi, kirja Daniel Urwa από τη s-nelefsi. Signora Daniel Ρουά tal-Assemblea Nazzjonali ta' Franza. Iva, grazzi ħafna, President, jiena nixtieq nirringrazzja il-Kummissarju Andor u rapporter għax dimensjoni soċjali dejjem tittibqa ovvja fis-semestru Ewropew, speċjalment meta jkun hemm ukoll l-eżami l-evalwazzjoni annwali tal-tkabbir. L-Assembleja Nazzjonali ta' Franza dejjem taħseb li meta il- Is-sur Oliren qatt maċċetta li jiġi jiltaqa' magħna meta aħna stidinnieh għalek tajjeb li nużaw il-perspettiva soċjali pala strument ta' analizi u mhux biss bħala xi ħaġa li tiddefinixxi l-orjentazzjoni politika u ekonomika hemm bżonn ukoll natu każ l-taħriġ, il-lifelong learning, il-ġlida kontra il-faqar veru li jaw ħafna nies fil-Greċja li huma ħaddiema foqra, imma anke fil-Ġermanja hemm nis bħal dawn. Ġifri il-faqar qed tinfir jinfirex kullimkien tajjeb li nagħmlu l-analiżi tagħha anke jekk nagħmlu analiżi makroekonomika. Issa fuq dak li qed tipproponi l-Kummissjoni Ewropea l-imsieħba soċjali il-rapporter Guterres fil-rapport tijaw għandu l-indikatur, indikaturi per eżempju li ninkludu it-tfal, il-fat li kunem livell ta' indiċenti. L-Assemblea Nazzjonali aħna qed naqblu mal-proposti li jagħmlu f'dan ir-rapport anki li jindirizzaw il-diskrepanza fil-salarji. Dawn l-indikaturi soċjali irrit ikollu ikunu jorbtu vinkolanti. Ġifiri għal fl-2014 kabbir imem il-xol il-fat li għanna livell storiku tal-qat qed nafu li fl-Unjoni Ewropea wieħed minn kull ħames persuni minn kull zazu zazuha huwa qiegħed hemm bżonn li naraw x'inhuma rekomendazzjonijiet tal-OECD u tal-IMF ġifiri li dejjem għalu li eh, il-kommissjoni titkun konxa tal-izba li se ġarbet fil-passat. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura Malezis tal-Parlament Ewropew. Dobar dan srima. Eh, Grazzi, President, wara nofsenar it-tajjeb il kolħat Il-Kroazja u għet nitkellem dwar il-Kroazja minkejja li problema li għet nipprezenta mandiġ taqsam eżattament ma l-Kroazja jew speċifika lija imma hija l-proċedura ta' deficit. Ħajkun hemm analiżi dettaljata li ser isseħ bħala parti mill-proċedura tal-isbilanċi makroekonomiċi li aħna nitlu fiha bħala pajjiż minħabba żieda fl-investiment, fl-esportazzjoni u fer żieda fil-qatt. Ir-Repubblika tal-Kroazja bħala ħafna mill-pajjiżi tittamel modernizzar tal-amministrazzjoni, tal-ekonomija, toħloq ambjent favur l-negozji, tagħmel riformi tas-suq tax-xogħol, riformi differenti, ġifieri dan jirrikjedi kollha kollu kemmu ħafna flus. Nafu li l-investiment huwa l-punt ewlieni għad kabbir u l-iżvilupp, x'jista' jsir fil-qasam tal-konsolidazzjoni fiskali u semestru Ewropew meta analiżi juru li analiżi għandha twassal għal brain drain u anki għal inqas kompetittività fl-aħħar mill-aħħar. Il-kompetittività nafu li teħtix tiżdied. L-analiżi turina wkoll li l-pensjonijiet iktar baxxi u inqas introjtu li jkunu intitalih in nies wassal l-problemi, nafu li bħalissa hemm 32.7% li japplikaw għal dan, imma aħna rridu nikonsidraw soluzzjoni li ġejja. L-istati membri li huma taħt il-medja ta' 75% tal-GDP u li huma soġġetti għal proċeduri ta' deficit eċċessiv għandhom ikunu permessi jeskludu mill-kalkoli ta' deficit tagħhom l-investimenti kollha għatħejja u l-implementazzjoni ta' proġetti ta' żvilupp li jkunu kofinanzjati mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Dan għandu jkun permess minn tal-inqas l-ewwel snin għaliex dawn huma investimenti li huma importanti biex jixprunaw it-kabbir u l-iżvilupp u l-tkabbir huma mistennija li jonsu skont il-GDP. Grazzi. Matul l-GDP, skużawni.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 maġġoranza kbira adottat strateġija l-iżvilupp nazzjonali u l-Ungerija fil-fatt għamlet ħafna miżuri li jiswaw il-flus, imma nħoss fl-istess ħin l-Ungerija tibet fil-bosta jekk mhux l-indikaturi kollha u għalhekk l-ekonomija saret iktar stabbli meta mqabbel ma' li moddi. Nixtieq nisħaq mod partikolari fuq l-Istrateġija tal-Iżvilupp Nazzjonali Sostenibbli li tkopri l-oqsma kollha sal-2025. Tali mod li tkun ta' għajnuna l-istabilta tal-Ungerija biex tkun tista' titjieb u anke meta tqis il-passi kollha li ħadet l-Ungerija anke fir-rigward is-salarji tal-għalliema, iż-żidiet tal-pagi tal pagi fil-qasam tas saħħa jew inkella 25% żieda fil-paga minima plus tnaqqis tal-qat u żieda fir-rata tal-impigi anki l-avvanzar li kien hemm minn medja ta' nies li kellhom l edukazzjoni sekundarja l-nies issa li huma aktar imħarġin u għandhom edukazzjoni terzjarja, jiġifieri hemm dawn l-iżviluppi, hemm dan l-iżvilupp nazzjonali u issa wasal iż-żmien li naraw ser jiġri anke mir-rigward mill-Parlament. Nafu li dawn ir-riżultati jirrikjedu iktar ħin biex tarhom bajnejk, imma wasal l żmien biex il-Parlament Ewropew jagħmel xi ħaġa, anke l-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tiddoppja l-isforzi tagħha u tappoġġa lil dawn ir-riżultati fuq livell nazzjonali biex dawn tassew jitwetqu u jintemmu. Nemmen li l-garanziji fuq medda twila ta' żmien ta' dawn ir-riżultati huma xi ħaġa li tista' tmissom bidejk u nittamaw li nkunu nistgħu ingawdu minn il-kupru iktar il-qoddim. L-sfida li jmiss issa hija l-użu tal-fondi disponibbli fil-perjodu li jmiss fir-riċerka, fl-iżvilupp, l-innovazzjoni, dawn huma loqsma fejn l-istati membri l-oħra għandhom jisħu għaliex neħtieġu ntejbu il-klassi medja u jekk nagħmlu dan il-faqar ikun inqas u inqas problema mill-li hu bħalissa. Grazzi. Grazzi Sur Pablo Salva. Grazzi ħafna nixtieq nitkellem bħala rapporter, ix-shadow rapporter tal-PPF il-fatt fuq l-AGS, istħarriċan għalet ta' tkabbir. Is-sur de Baker nixtieq interni dak li qal għax nix naqbel mija fil-mija dwar l-importanza tal-flus kontanti li jridu jaslu n-negozji żgħar biex bekk jikkonsolidaw u jgħinuhom biex joħorġu mill-kriżi. Dan intqal ukoll fid-dibattitu dal-għodu. Nappoġġaħ mija fil-mija fuq dan li qal. Fuq Sur Gutierrez, rapporter mill-Kumitat tal-Impjigi, fuq dak li qal ma naħsibx li ħadd jista' jkun sodisfatt mis-sitwazzjoni kif inhi bħalissa. Kenna ottimizmu dwar id-dejta pożittiva li qed feċ bħalissa ma fadal ħafna xisir. Naħseb li jkun perikolus minn tal-inqas li ngħidu li ċ-ċittadini tagħna li n-nefqa pubblika daħlitna fil-kriżi issa biex noħorġu mill-kriżi rridu nsolvuha. Nilqa dak li qal is-Sur Gutierrez meta tkellem dwar il-mobilità u anki il-garanzija għaż-żgħażagħ kif qal il-Kummissarju Andor hemm ħafna eh, kien hemm ħafna opportunitajiet li jgħidan fil-passat imma l-garanzija taż-żgħażagħ importanti ħafna. Però minn ġdid ippermettu li nistaqsi jekk hux possibbli li l-flejjes jitħallsu mill-aktar fis possibbli Iż-żaza hekk qed jistaqsu minn għandna, dawn huma punti importanti għall-Ewropa jridu jsiru fil-ġimgħat li ġejjin, għamilna ħafna xogħol dan l-aħħar ħloqna ħafna stennija fost iż-żaza issa rridu nżommu kenta. Jekk il-flejes ma jaslux għan-nies konċernata ħajkun diffiċli ħafna li nkunu kredibbli. Grazzi. Is-sur Wagner għal minuti. Jiri Magdajk, Bragalo. Signora McIntyre. Fidejk, Signora. Mr. Chairman, um, I wanted just to... Um... Grazie ħafna, Sur President. Nishti nitkellem dwar ir-rwol tal-SMEs. Dan huwa suġġett li tkellimna bosta drabi fuq u fil-Kumitat Emp li jiena membru tiegħu. Naħseb li narfu li 85% tal-impjiegi l-ġodda fl-Europa kollha jiġu mill-SMEs. Għaldaqstant nixtieq speċifikament għajem din il-mistoqsija. Sur Andor u Sur Renx li għanna namlu biex nħedġu n-negozji żgħar joħolqu l-impigi. Inħossu koll li mannix innaqru il-valur tal-xogħol part-time għax qed ngħid dan peress li jiena nimpjega n-nies u nħoss li l-mod kif in-nisa jkun jistgħu jerġgħu lura fuq is-suq tax-xogħol huwa li billi deliberatament jieħdu sem f'xogħol part-time. Ma jfissirx li huma xogħol mhux deċenti jew xogħol ta' ftit importanza jistgħu jkunu importanti, imma part-time jista' jkun tajjeb għalihom. Għanna nħedġu kol il-min jahdem ar rasu self-employment għaliex dan huwa suġġett importanti ħafna meta nħarsu lejn is-suġġett tal qat fost iż-żgħażagħ. Ma tantx nagħmlu wisq biex inħeġġu li żgħażagħ isiru imprendituri. Aħna fl-Ewropa għandna il-programm Erasmus għall-imprendituri żgħażagħ. Iżda nistaqsi, x'nistgħu nagħmlu aktar biex inħeġġu li żgħażagħ isiru imprendituri. Τελευταία ερωτώσα είναι η κυρία Χολμάγερ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. mill-Parlament Ewropew. Is-Sur Holmajer. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Signora Holmajer. Kollegi. Mistoqsija fuq semestru Ewropew. Jiena flejt ir-rapport u sibt kontradizzjoni ċara minn banda l-Kommissjoni Ewropea tappella l-iktar edukazzjoni, iktar ħiliet, imma mbagħad fir-rigward it-twaqqif ta' negozji L-iktar ħaġa importanti hija li dan isir bla kwalifiki għax isu ostaklu għas-suq intern. Jekk inħarsu lejn kemm jibqgħu jeżistu u jkampaw il-negozji li huwa importanti huma li hemm demanda għal dawk li għandhom ħiliet olin, dan idumu iktar li jeżistu, imma dawk li ma jkunux hekk jidumu forsi sena sentejn l-aktar. Issa dawn il projbizjoniet li tukunem, hemm ma waslu għal-imkien, aħna rridu negozji li eh, komplu jkampaw matul iż-żmien u mhux ikun hemm negozji ta' persuna waħda biss li ma jwaslu għal imkien, irridu niżguraw li jkun hemm biżejjed ħiliet biex bekk in-negozji jkunu bbażati fuq bażi soda iktar milli ħafna tlellix li ma jwassal għal imkien jew anzi jwassal għal iktar qatt fost iż Dan Din il-kontradizzjoni tolqotni mis-semestru Ewropew għax s-siba f'ħafna rapporti. Sejħela li trid hemm terminoloġija differenti li tintuża għal kondizjonijiet fil-Ġermanja u fl-Awstrija għandna ħaġa fil tramuntana għandna ħaġa oħra, imma hemm pajjiżi li qed jiġu faħra għaliex m'għandhomx dawn il-prekondizzjonijiet imma rrati ta' kemm jibqgħu jeżistu l-startups il negozji żgħar huwa limitat ħafna qed jibqgħu jeżistu għal sena sentej biss u mbagħad għandek 30, 40, 50% ta' ratataqat fost iż-żgħażagħ. Forsi l tagħna għandu jkun 3% bħala rata ta' żgħażagħ e, qiegħda ħajja ta' medda twila tal-kumpaniji, prospetti ta' medda twila għal-kumpaniji, forsi l-kummissjoni għanda approċ konġunt bejn il-kummissari u l-uffiċjali għaliex hawnhekk hawn Eh, kontradizzjonijiet ċar minn diġi għall-oħra, Kommissarju. Qabel naddi l-mikrofonu l-Viċi President Ren u l-Kummissarju Andor għal-rimarki tal tagħhom jien ukoll fil-qosor nixtieq inqajjem mistoqsija. Nitnej li huma fil-fatt l-ewwel net il-Viċi President Ren. Fid-diskussjonijiet kollha li kenna illum jew il-bieraħ jew brabta mal-implementazzjoni jew inkella tal-programmi ta' ġustament fil-programmi li li qed jużaw ċertu pajjiżi jew inkella fis-semestru Ewropew hemm kelma li, li tfeċ kemm il-darba l-kelma ownership, appartenenza. L-appartenenza mhix xi ħaġa li tista' tiġi imposta, tittiksibha u nemmen li dan jeħtieġ li jkun hemm trasparenza u li jkun hemm min jagħti kont ta' milu. Jiena nemmen li billi t-skludi l-pajjiżi ta' programmi mill-proċedura ta' semestru Ewropew nimminaw trasparenza u nistabilixxu żewġ kategoriji differenti ta' stati membri, dawk inklużi u dawk esklużi mill-proċedura. Intom spiegajtu li din hija deċiżjoni li ttieħdet fil-qafas tal-regolament ta' Tupek. dana kollu jena nħoss li meta jkun hemm marġni ta' titjib għandna nikkonsidraw minn ġdid id-deċiżjonijiet li kuna ħadna fil-passat. Din l-ewwel mistoqsija. It-tieni mistoqsija għandha x'taqsam ma' Deċembru li għadda fejn il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni fuq miri li tista' tkejjilhom għal ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa. Staqna l staqsejna l-Kommissjoni tikkunsidra jekk dawn il-miri għandhom ikunu inklużi sabiex bekk inkunu ikun hemm monitoraġġ aħjar kemm fir-rigward il-scoreboard tal-sbilanċi makroekonomiċi wkoll u din hija kwistjoni li għandna wkoll fir-rigward it-tħejjija tar-rapport Debaker fuq l-AGS tal-2014. Nishtiq nkun naf il-pożizzjoni tiegħek dwar dan, Kummissarju Ren. Issa, Kummissarju Andor, jiena ċert li inti konxu tal-fatt li hemm AGS alternattiva li ġiet imħejjija u pubblikata minn ċertu ekonomisti li tisħaq fost oħrajn li ser li l-Ewropa bej wieħed u ieħor ser tiħdilha 10 snin biex terġa' lura għal rati tal impiegi li kena fl-2007. Naħseb li taqbel miegħi li din hija verament ta' tħassib, estremament ta' tħassib bħala valutazzjoni u nixtieq nistaqsik l-ewwel taqbel ma' din l-analiżi u t-tieni x'għandu jsir sabiex nkunu nistgħu namlu tajjeb għal din ix-xejra li verament ixxekkel il-konsistenza u l-koeżjoni tal-proġett Ewropew kollu kemmu. Kumis l-ewwel anzi l-Viċi President Ren, nadilek il-mikrofonu jekk joġbok. Grazzi Viċi President Podimata, membri onorevoli, ħan niprofa nirrispondi għal mistoqsijiet mela fuq il-pensjonijiet. Is-Sinjura il pensjonijiet is sinjura tal olanda saqsijietna dwar il-sostenibilità tas sistema tal-pensjonijiet u r-riforma tagħha. Riforma li trid tara anki ġifiri mħabba l-ekonomija pubblika. Għalina Sistema ta' pensjonijiet sostenibli hija kondizzjoni sine qua non mal-li tmur it-fit ma tkabbir. L-evoluzzjoni demografika u kol toffri sfida f'dawn iż-żminijiet. Nista' ngħid li meta qed naraw in-numru tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea li iddeċidow li jagħmlu riforma fis-skema tal-pensjonijiet, riformi strutturali, riformi importanti, naraw għalhekk li 19 minn 27 e, għax dak iż-żmien kienet ma hemmx il-Kroazja maħna, għamlu dawn ir-riformi jew l-iskema. Iġifiri, hemm ix-xejra ta' riforma e, fil-Unjoni Ewropea li għaddejja sabiex l-Unjoni Ewropea verament tkun tista tkun sostenibbli. Jiena ukoll il-mistoqsija tal-kollega minn Spanja, ta' Sinjura Garcia, smajta b'attenzjoni. Dak li għaleti huwa importanti għax ir-riforma fiskali li xekkel il-tkabbir għanna verament iswa b'ħafna attenzjoni Ovvjament ċertu eh, il sinjura tal-Assemblea Nazzjonali ta' Franza u kol jena smajt dak li qalet u semmit l-istess affarijiet u nerġa' nirrepeti dak li għadni kemmet trit qabel. Sinjura, ngħidlek li sistema ta' taxxa eh, ġusta dejjem hija tajba għax din tippermetti li jinħolqu postijiet tax-xogħol tippermetti kol li soluzzjonijiet mhumiex sostenibbli ma jittieħdux. Dik hija r-risposta tagħna hemm bżonn inkomplu nġibu ċertu stabilizzazzjoni anki ġifiri ta' dejn eh, pubbliku. Sinjura, ħwa inti wkoll irreferejt għal fatt li jiena ma aċċettajċ l-invit kom biex niġi nżurkom fl-Assembleja Nazzjonali. Jiena forsi ma fimtikx ma jon kella edin nejxu eh, f'dinja separata, f'realtà differenti. Warra rekomandazzjoni jiena kont prezenti għal laqa konġunta Ehm, din illa kienet bejn eh, il-Komitat tal-Affarijiet Barranin tal-Senat. Eh, jiena kontem kienem il-Sinjura Giguli kienet il-President ta' din il-laqa u jiena ovvjament lest li nerġa' niġi nżurkom anki fil-isfond tal- xoll li qed isir ta' rekomendazzjonijiet tal-Kunsillu tal-Kommissjoni. tal kunsillu tal tal kunsillu tal kommissjoni anki għal fatt li hemm proġetti ta' riforma ekonomika importanti ħafna li għaddejjin bħalissa fi Franza. Għalhekk jiena dejjem inkun lest u jkun pjaċir għalija li niġi inżurkom nipparteċipa fil-laqat tagħkom. Mill-ġdid imma ngħidlek għal din il-laqat tal-Komitat tal-, -tal, -tal l-Assemblea Nazzjonal, jekk terġgħu tistidnuni ovvjament. Mr. Zalpa made a uh, point concerning uh, the annual growth survey. Mela, l-AGS 2014 u l-importanza tal-flejes li jaslu għal-SMEs Inti jettu koll li sur da Baker taqbel 100 u 100% fuq din il-kwistjoni, naqbel miegħek. Nappoġġaħin ukoll. Ejja nisbdu ħabel wieħed flimkien u waslu s-self lill-SMEs għax dan huwa importanti u kruċjali għad kabbir, speċjalment fin-nofsinhar tal-Ewropa ma probabbilment anke fil-qbija tal-Ewropa wkoll. Hawnhekk irridu naħdmu flimkien mal-Istati membri u naħdmu mal-Europew mal-Bank Ewropew għall-Investiment u naqbel ukoll ma' din l-entità li hija indipendenti. Jiena nafdam u irridu naraw kif ħanamlu tajjeb għal mekkaniżmu tal-politika monetarja u anke nżguraw li l-finanzjamenti għas-self ikunu żgurati fl-Ewropa. Dan huwa kruċali għaliex l-istorja ekonomika ma kienx hemm fija situazzjoni fejn ikun hemm tkabbir mingħajr tkabbir tal-kreditu. Għalhekk neħtieġu li nindirizzaw din il-kwistjoni tad-diffikultà ta' tkabbir. Din hija waħda mill-kwistjonijiet li Sinjura McIntyre indirizzat meta tkellem dwar l-SMEs. L-impriżi żaru ta' daqs medju staqsejt x'inhu l-prioritajiet tal-AGS. Jiena mill-taqsira biex toħloq il kundizzjonijiet ġusti għall-impriżi biex jikbru, biex innaqsu l-burokrazija, biex naħtfu l-potenzjal imprenditorjali biex nippermettu l-SMEs jikbru u jisiru aktar b'saħħithom billi kollhom biżejjed ħiliet fil-forza tax-xogħol dan huwa parti importanti tal-Kummissjoni biex tappoġġa l-innovazzjoni u l-applikazzjoni kummerċjali tal-invenzjonijiet u mill-ġdid ukoll nappoġġaw l-aċċess għal finanzi tal-SMEs. Nemmen li dan huma kollha kruċali kif ukoll il-kwistjonijiet li qajmet is-Sinjura Holmajer anke fir-rigward l-SMEs u l-kapaċità tagħhom li jikbru. Nemmen li fiħdan l-Ewropa sfortunatament għanna nuqqas fil-proċess ta' tkabbir tal-imprizi. Għanna numru kbir ta' imprizi li qegħdin jitwildu li qed eh, jitwaqfu imma l-pass li jmiss li tikber huwa ħafna iktar diffiċli. Pereżempju fl-Istati Uniti fejn ta' sekwit problemi għall-aċċess ta' finanzi u suq uniku frammentat, per eżempju fis-servizzi digitali, b'xorta ħażina iwassal biex ikun hemm ostakli għad kabbir. Għalhekk huwa essenzjali illi aħna ntemmu Is-suq uniku anke fis-servizzi, servizzi digitali wkoll għal ġid tal-kummerċ elettroniku għal negozji eh, elettroniċi u anke biex ikun hemm finanzjamenti għal l-imprizi iż-żar biex ikomplu jikbru biex bekk fl-Ewropa ikonna l-kampjuni fil-futur ta' skala ta' Google, Twitter u oħrajn li twildu fl-Istati Uniti f'dawn l-aħħar snin. Brat aktar maġna meta mqabbel mal-Ewropa. Fl-aħħar Viċi President Podunata referit għall ownership għall appartenenza u l-importanza li jkollna dawk il-pajjiżi li qegħdin fil-programm ta' ġustament bħala parti mis-semestru Ewropew. Ħadd nota tal-komment tiegħek u kważi ħadd nota dovuta tal-kommenti jak u lest nirrefletti dwar dan kif nistaw l-laqqa aħjar il-politika ekonomika normali bil-koordinazzjoni tas soltu flimkien ma' xol ta' programmar li namlu ma' dawk il-pajizi li qegħdin fil-programm ta' ġustament fiħdan tal-leġizlazzjoni adottata dan l-aħħar taż żewġ miżuri leġizlativi magħrufa bħala Tupek. Nemmen li l-appartenenza hija kruċjali u fl-Kummissjoni ngħidu li ta' bilħaq L-ewwel nett il-governanza l-ġdida m'għandix taqsam ma' sanzjonijiet l-ewwel qabel kollox titkellem dwar sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri konċernati. Ta' bilħaq nixtieq naħdem fi sħubija mal-gvernijiet kif ukoll mal-parlamenti tal-Istati membri għaliex dan huwa l-mod kif insaħħu l-appartenenza huwa mod kif nistgħu nsaħħu s-sisin ta' tkabbir sostenibbli u tkattir aħjar tal impjiegi fl-Ewropa. Membri onorevoli, Grazzi ferm għal dan dibattitu sostanzjali u serju nħares il-qoddim biex naħdem flimkien magħkom f'dawn il-kwistjonijiet tant importanti. Maċ, grazzi ħafna, Viċi President, ehm, issa il-Komissarju Andor. Grazzi ħafna, Sinjura ħan nibda bil-mistoqsija tiegħek stess meta qed nitkellmu fuq l-Alternative Annual Growth Survey. Kien is-sur Oli Ren li kien preżenti għal dibattitu fuq dan is-suġġett fuq dan id-dokument ma ħa ngħidilkom kif naħsibha jien. Fi żmien tal-kriżi meta d dinamika tar-riċessjoni u tal-kumpru kienu diffiċli biex li qed jipprevedihom ikun kol diffiċli biex um, kienu se jidħlu flanijiet medda twila ta' żmien li aħna konna fissajna fl-2010. Imma mhux dan l-aħħar biss rajna eh, dan l-aħħar rajna li ċertu indikaturi ma kinux qed juru riżultati tajbin naraw ġifieri rata tal-qat u anki tal-nis tal-faqar. Għalhekk l-approċċ tagħna f'dan l-aħħar sentejn kien biex nippruvaw infittxu eh, strumenti ġodda u mhux innaqsu l-ambizzjoni jekk qed naraw lil program programm li nsibu fl-inizjattiva flagship tal-Europa 2020 mhumiex biżejjed, mhumiex suffiċjenti, speċjalment minħabba it-tieni riċessjoni, hemm bżonn għalhekk li nsibu strumenti ġodda. Sabiex nuru li nistgħu insibu triq it-tajba l-istrumenti li issa ġbarna u xej kunux bizzejet u irrit jara fizmi li ġejjin. Aħna dejjem se namlu l-analizi, namlu l-evalwazzjoni bil-progress li sar, b'dawn il-mizuri, naraw eżattament qed isir fil pajs differenti u dan se naraw ġifiri dan kollu minn sena oħra eh, naraw isu il-revizjoni li tkun f'nofs il-proċedura kollha naraw per eżempju il-Youth Guarantee li uh, eh, senjur um, irrefera li tajjeb li naraw din tamel verament differenza bżon il-flejjes jaddu mill-aktar flus mill-aktar fisa li u wara li kunem il-pjani ta' implementazzjoni hemm il-programmi tal-operat l-inizjattiva ta' Zaza is 6 biljun ta' euro li se jmur fil-fond soċjali u bekk ikun hemm baġi ġdid li jkun jista' jintuża imma rrid ngħid li għad baqa' allokazzjonijiet mill-periodu finanzjarju li għadu kemala għad baqa l-flus u fuq il-fond soċjali qed naraw li l-infiq huwa ta' xi 65 jew 60 fil-mija. 65-66 e, fil-mija pala rata tanfiq u dan e, differenza għanda tmur għal proġetti biex jagħtu sin tal-qudiem ix-xogħol. Ix-xogħol tagħna, l-isforzi tagħna hemm bżonn naraw li jkunu qed sejrin lej attività kummerċjali fil-Ewropa tajjeb li naħdmu jitfit għalek manki mal viċi President Tajani fuq inizjattivi ġodda dwar politika industrijali għadna l estejni xie xoltana għad baqa xi jsir sabiex nizguraw li ikun hemm il-kapital uman għal dawn l-inizjattivi tal politika industrijali tal-Ewropa. Dawn importanti ħafna għad-dinja tax-xogħol aħna nistaw u koll nikontribuixxu l-intrapriża dawn l-aħħar tliet snin rajna il-progress il-progress tal-microfinance facility fil-periodu finanzjarju l-ġdid għanna il programm ta' innovazzjoni soċjali li se jkollu biżejjed flus biex jgħin il-mikrointrapriża fl-Unjoni. Dan il-font għal diġat jintuża għal programmi li jgħinu f'dan il-qasam. Anki per eżempju biex jgħinu l-entrepreneurship minn nisa fl-Italja, per eżempju, din issir pajizi oħra tan nofsenar tal-Europa. Jena napprezza ħafna l-kommenti tal-membru tal-Parlament ta' Franza dwar il-dimensjoni soċjali tal-EMU anke l-scoreboard tajjeb li x-xogħol jaħdem tajjeb fuq dan. And whether further U rekomandazzjonijiet tal-żmien li ġej, ovvjament wieħed irid jara xibqa biex eh, nirfinaw ix-xogħol tagħna. Imma l-analiżi l-oħra għall iskorbo eh, dan it-tablu dboħ, ovvjament irid jimraħ iktar iktar eh, irid tkun iktar wiesa' meta għet qabbel ma l-scoreboard li jien diġa spiegajt. Olli Ren rifera għal mistoqsija dwar il-pensjonijiet fl-Olanda. Nixtieq nżid ma dawn ngħid li fl-2012 kienet sena tajba ħafna għall active aging u solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Rajna ħafna xogħol siwi fejn naraw li nistgħu naħdmu għal iktar żmien f'perjodu fej qegħdin ngħixu aktar kemm l-irġiel kemm in-nisa fil-pajjiżi kollha għalhekk iż-żmien tal-pensjoni meta wieħed jaqdu mal eh, kemm se jgħix eh, il-bniedem hija ħaġa tajba. Senti ilu aħna adottajna white paper dwar il-pensjonijiet u kien aħna kontribuzzjonijiet siwa mill-Olanda. Edin nipreparaw konferenza li sessir dalwaqt fi Brussel fi ftit ġimgħa oħra. Bledeja hija li naraw fej qegħdin fuq din il-white paper. U kwestjonijiet dwar il-portability tal-pensjonijiet, il-riformi tal-pensjonijiet li ġew implementati f'ħafna stati membri, dawn l-affarijiet kollha se jiġu diskussi vri matul din il-laqa naħseb li il-modelli il tajbin il-miżuri il tajbin jistaw kunu ta' aspirazzjoni għal pajjiżi li forsi għadhom xi ftit lura. Għan nitkellem bl-Ungeris issa għal mistoqsija ta' Sur Ekex. Nista' ngħid li kummissjoni hija pożittiva fuq il-riforma dwar l-istabilità makroekonomika fl-Ungerija. U għalhekk il-Kummissjoni wkoll ipproponit li nalqu il-proċedura tad deficit li ġi estis ħafna. U kif semmejt dawn ir-riżultati qishom għaddejjin ġmielhom tajbin eh, huma dejjiema qed ikomplu, però għad baqa l-analiżi li trid issir għax statistika atistika fid-dinja tax-xogħol tajba ma eh, mardux ninsow il-fatt li ħafna nis li ma kellhom xogħol qabel telqu mill-pajjiż biex fitxu xogħol band oħra. Ġifieri ħafna fatturi li qed irid iqis u għalhekk il-Kummissjoni qed tipprova tara li il-Gvern għandu inaqqas id-dominanza tal-xogħol mal-gvern. Imma meta jkun hemm kriżi, l-istat għandu responsabilità li jara li joħloq postijiet tax-xogħol. Imma biex ir jintu jintużaw aħjar wieħed irid jara kif eh, il-gvern għandu inaqqas il-posti disponibli fil-mal-gvern stess l-istess wieħed jista' ngħid tar-riżorsi tal-Unjoni Ewropea. Dawn għandhom dejjem jgħinu l-edukazzjoni u t-taħriġ. Nixtieq ukoll insemmi li sa nofs sena l-oħra kien hemm ħafna kwistjonijiet negattivi dwar ir-rata ta' kif kienu qegħdin jiġu jintnefqu il-fondi tal-Unjoni. U dan l-aħħar sitt xhur kien hemm kampanja minnaħa tal-Komissjoni u anki mill-Gvern tal-Ungerija sabiex nizguraw li il-fondi jintużaw u l-programmi jintużaw. Għadbaqa ħafna xi jsir din is-sena għax ħafna mix-xogħol issa eh, li ma kienx sar fil-sena l-oħra se jsir dis-sena. Imma ħafna xogħol xorta twettaq speċjalment sabiex nimminimizzaw il-riskju il-fat li jien ikunem inqas opportunitajiet fl-Ungerija. Grazzi ħafna. Ma nafx jekk il-rapporter tagħna jixtieq xi ħaġa le tajjeb wisq. Kulħadd kuntent? Naħseb mela nistgħu nagħlqu nirringrazzja il-Kommissarju Andor, Vice President Ren, nirringrazzja il-kulħat specialment il-President tijaj, nisa nejdilkom li dibattitu se kompli l-lejla fis-seba iċ-ċena li Martin Schulz, il-President tal-Parlament Ewropew, qed jistiden flimkien ma' Sur Evan Evangelus Morakis. It-tnej edin jistidnukom għacċena tal-lejla. Unkomplu biex xoltan emmek, grazzi. ċena. Kuna għafu il-flab. Wahda mill-la